Colleagues, um, we were waiting for our final panel. Et nistennew membru tal-panel li jessa wasal, madu ma wasal ġew. Nishtiq namel nħabbar xi ħaġa. Illi issa ħirġa email lill-uffiċċju tagħkom kollha. Il-laqgħa tal għarrofsenar ħad tibda fit-tlieta u nofs mhux fit-tlieta. Minna mela, s reġa ngħidha di, il-laqgħa ta' flasġija ta' warlof sinar ħatibda fit-tlieta u nofsu mhux fit-tlieta. Se e email lill-uffiċċji kollha tagħkom. Il-voti tal-rapport dati se jiġu posposti għal nhar it U dana se jkun nar it fil 5 u nofs. U anke hawnhekk se jkun hawn email li se nibatu lilkom. U e, indikaw anke lill kollegi tagħkom illi laqa miex fit-tlieta imma fit-tlieta u nofs. Allura, ejjew fil-ħin fit-tlieta u nofs. <clears throat> Għal voti anki. Dana, e, ikun ħafna ħjar għal kollegi għax għandhom ħafna impenji illi ma settawx ikun għaw fit-tlieta preċizi. Allora ħna provajna kem stajna biex biex, biex nirranġaw situazzjoni u anki għamilna l-posponiment tal-vot tal-report dati. Batnilkom e-mail, pero izguraw li kullħat ikun uh, informat. Tajjeb, il-panel komplut. Mela, skurawni illi qed nibda tard, nista' nista' nibda. Dan huwa smih importanti ħafna investigazzjoni fuq il- Eh, trasportu detenzjoni illegali ta' priġunieri fil-pajjiżi eh, tal-Unjoni Ewropea mill-CIA. Aħna għanna membri tal-panel, signora Guild, signora Jolie u Sur Black. Signora Jolie membru tad-delegazzjoni għal-Rumanija, mill-Komitat tagħna, u Sur Crofton Black eh, mill-ġurnalizmu mm, Bureau of Investigation. Dan huwa importanti u u jorbot fuq il-ħidma ta' dan il-Kumitat. E, e, l-investigazzjoni fuq dak li ġara dawn allegazzjonijiet tal-trasport u detenzjoni illegali <clears throat> fil-pajizi tal-Europa minnaħa ta' CIA. Il-Parlament dejjem ikkundanna dan id-detenzjoni segreta u program ta' rendition straordinarja. Jena nireferi għal rizoluzzjoni tal-14 ta' frar 11 ta' eh, eh, settembru tal-2012, 10 ta' ottubru tal-2013 u 11 ta' frar 2015. Ħafna kollegi kienu involuti fil-inkjesta fuq dan ir-rendition ta' CIA u mod partikolari sur Coelho u oħrajn. <clears throat> Aħna, illum qed nagħmlu follow-up ta' din l-isħarriġ eh, E, organizzat mill-koordinaturi tagħna, jiena marriċ inwaqqaf e, ix-xogħlijiet, nibdew direttament e, il-panel. Mela nibdew direttament fis-sessjoni ta' filgħodu illi se nagħmlu aġġornament għal kumitat fuq fejn wasalna f'din l-investigazzjoni importanti. Kemm minn naħat tal-Stati Uniti kif ukoll minn naħa tal-Unjoni Ewropea nibdew sessjoni ta' filodu bil-preżentazzjoni tal-riċerka tal mill-Senjura Guild u Radescu. <coughs> Kollegi, eh, grazzi tal prezenza tako. Grazzi għal president tal komitat Libe, il-Komitat kollu kemmu l-Parlament anki Ewropew. Aħna nifmu kemm huwa importanti dan l-impenn ta'kom u tal-Parlament. Din il-tfiċija għal biex natu risposti għal mistoqsijiet li tajmu fil-falliment tal-stat ta' diritt fil-attivitajiet tal-kontraterrorizmu illi saru anki fost affarijiet oħra fl-Unjoni Ewropea mill-2002 sar-2006 u 7. Aħna talbuna, il-Parlament talabna biex ninvestigaw x'ġara fuq il-riċerka ta' accountability u biex niprofaw naraw x'ġara fil-kompliċità ta' atturi f'ħafna stati, f'ħafna stati membri. F'din il-rendizjoni eh, straordinarja u rendizjoni sigrita. Illi ġew ikkritikati anki mill-President tal-Istati Uniti u minn operaturi importanti anki fil-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea u <clears throat> tal-Istati tal Uniti rajna kien hemm taħriġ sostanzjali ħafna tal-attivitajiet illegali ta' CIA. Mod partikolari fil-ċaqliq ta' persuni u detenzjoni tagħhom rajna illi il-President tal-Istati Uniti ikkategorizza dawn l-attivitajiet u anki li jinkludu anki tortura. U aħna għamilna stħarriċ anki fuq ir-risposta tal-Unjoni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fuq din dawn l-investigazzjonijiet fil fuq dawn l-atti illegali kontra eh, ħafna eh, impenji tagħna ta' drittijiet tal-bniedem u tal-liġi eh, nazzjonali. Intkom kollha tiftakru li l-Istati membri kollha huma eh, imsieħba għal konvenzjoni kontra t-tortura u, u din tik titlob li kunem din l-investigazzjoni fuq it-tortura. U anki il-bidu ta' proċedimenti kriminali fejn ġi skopert illi hemm kas raġonevoli illi dawn l-operaturi fil-ġurisdizzjonijiet tagħna ġew impenjati anki fil-tortura. Għal daqstant għanna obbligi eh, importanti tal-liġi internazzjonali biex inkomplu l-istħarriċ. Imma anki biex natu eh, biex natu eh, ġustizja għal-vittmi u biex nikkastigaw il-kriminali. Dastant il slide li mis. Eh, fuq dak li ġara fl-izviluppi tal-istħarriċ. U żewġ elementi ġodda li skoprejna dal-aħħar li huma importanti ħafna. U l-ewwel waħda hija leġiżlazzjoni minnaħa tal-orti ta' drittijiet tal-bniedem, eh, il-kas għal naxiri Abu Zubajder fl-Ulju tal-2014, dawn kienu kollha kontra l-Polonja illi kienu sentenzi li kienu twal ħafna 150 pażna u l-Orti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem tagħti evidenza fuq it-tortura ta' dawn iż-żewġ persuni bil-kompliċità tal-awtoritajiet polakki illi permettew illi il-CIA eh, topera f'ċentri ta' detenzjoni segreti fit-territorju tal-Polonja. Il-qorti tal-drittijiet tal-nidem iskopriet illi dawn il-fatti huma veri u illi l-autoritajiet polakki, il-gvern polak ma irrispettax l-obligi tiegħu fil-liġi eh, artikolu 3 tal-drittijiet tal-bnidem u anki fuq l-artikolu 13. Però din, din is-sentenza tamela iktar evidenti li kunem bżon ta' eh, starriċ kontra tortura u il- u il-kastik ta' dawk il-persuni responsabli. U tini element importanti li, li, li, li skoprejna huwa li huwa fil-rapport huwa il-studju mill-Kumitat tal-Intelligence tas-Senat tal-Istati Uniti bil-detenzjoni u interrogazzjoni ġi publikat f'Diċembru tas-sena li għaddiet u illi jagħti dettalji skabrużi fuq l-attività ta' CIA fuq il-tortura. U tati u koll, jati u koll, Eh, stampa tal-kompliċità tal-istati tal-Unjoni Ewropea f'din l-operazzjoni. Il-għazla tal-CIA illi torbot fuq il-kollegi Ewropej u mux il-bazi tal-Istati Uniti ma' dinja kolla biex iżommu dawn il-persuni fil-ħabs u ċar fil-rapport u anki hemm raġuni li għalija huma involevew l-autoritajiet Ewropej flok ir-riżorsi tagħhom. Għax anki fil-bidu tal-programm il-militari tal-Istati Uniti kellhom anki dubbi kbar fuq il-legalità internazzjonali tal-programm tagħhom stess. Issa, sen nadi il-mikrofonu l-kollega se kellimkom fuq l-accountability. Issa se nagħmel Kif se ngħid? Aħna studjajna l-informazzjoni eh, tal-istudju tal-2012 tal-Parlament u rajna il-kompliċità ta' ċerti stati membri fil-programm ta' rendizzjoni ta' CIA. U fid-dawl ta' dawn li sviluppi ġodda, ċoħe il-fat li minn dak iż-żmien erba, er-, erba postijiet illegali ta' detenzjoni ġew konfermati tnejn fil litwania waħda fil-Polonja u waħda fil-Rumanija. Kien hemm deċiżjonijiet importanti mill-orti ta' drittijiet tal-bniedem u waħda kontra il-Maċedonja u tnej kontra il-Polonja u matem tliet każijiet oħrajn kontra l-Italja, il litwania u r-Rumanija. Aħna <clears throat> analizzajna il- gradi li differenti ta' kompliċità fli tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. U kienem eh, eh, eh, kemm il-parteċipazzjoni attiva kif ukoll involviment indirett. U ċoħe ġew permessi li kunem transitu fl-spazju aereu u ħafna pajizi kooperaw fuq dan u oħrajn ta' intelligenza li waslu għal rendizjoni tal-individwi jew assistew anki il cia eh, fl-intelligence fil-bit u, u fil-detenzjoni ta' dawn il-suspetti eh, ta' terrorizmu l-Italja, par l-Italja, Renju Unit. U naturalment kien hemm anki pajjiżi illi ospitaw siti legali ta' detenzjoni kif għadna fil-Polonja, Litwania u Rumanija. Issa, meta aħna nistudjaw dawn il-fatti u dokumenti uffiċjali illi ġew prezentati u accettati mill-qorti ta' Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem bħala evidenza eh, aħna nistgħu morru lura fuq is-slajd ta' qabel. U rajna anki il- l-accountability fuq livelli nazjonali u supranazjonali u fil-accountability nazjonali rajna anki l-inkjesti politiċi ta' stati membri, l-investigazzjoni ġudizzjari u għal dan l-istadju tal-istudju li kien update tal-istudju tal-2012 eh, aħna ma ma, ma tħannix fil-istħarriġ tal-ombudsman għax ma kienx hemm. Fuq il-livell supranazzjonali rajna sentenzi tal-Orti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem bl-involviment tal-Polonja. Issa slide di miss. Di dan huwa l-istat attwali fil-istħarriġ nazzjonali u supranazzjonali fil-ħames stati membri li aħna għażilna għaliex huma aktar interessanti għall-istudju kif qed taraw erba pajjiżi kienu involuti fil-każi qudiem eh, il-qorti tal-drittijiet tal-bniedem. L-istħarriġ nazzjonali qed jiġu studjati attualment u jagħtu stampa eterogenea fuq il grat ta' kompliċità u, u l-accountability effettiva. Fil-ħames, fil-stati fil membri kollha li ġew msemmija, u meta eh, li ġew konsidrati għal dan l-istudju, l-istħarriċ politiku fuq livell demokratiku jew eżekutiv e, eh, seħew u ħafna mill-gvernijiet u parlamenti eh, ċaħdu li kienem involviment fi rendition ta' CIA, anki jekk hemm evidenza illi tipprova il-kontra. L-investigazzjoni ġudizzjari kienu eh, seħew fil-stati fil-ħames stati membri li semmejna u biex natikom stampa approssimativa tal-istat tal attuali aħna identifikajna starix politiku fil-ħames membri kollha. Imma e natura u ambitu tal-inkjesta tbidlet minn pajis għall-ieħor. F'żewġ stati membri, renju Unitu l-Italja, kemm l-autoritajiet parlamentari u tal-gvern ġew involuti fl-investigazzjoni, inkjesti ġudizzjarji fuq livell nazzjonali eh, eh, seħew, imma waħda minnhom kienet effettiva. Per eżempju, fil-Polonia, Renju Unit, l-Italja u l-Litwanja, l-istħarriċ kriminali għadhom għaddejjien. Ħlif fl-Italja. U kienem anki kazijiet ċivili fil-Romanija u fil-Renju Unit Issa nixtieq nikkonċentra fuq il fat illi dan l-istarriġ kellhom xkil kbir ta' accountability jekk namlu referenza għall standards ta' stat ta' dritt eh, tal-Orti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem kontra l-Polonja f'dan il-każ nistgħu naslu fil-konklużjoni li ma kien hemm lebda investigazzjoni effettiva fl-ebda waħda mill-istati, l-ebda wieħed mill-istati insemmija. U il-problemi li kellhom dawn l-istħarriġ kienu eh, kienu ta' żewġ tipi. L-ewwel net kienem ma kienx hemm biżejjed indipendenza tal-partijiet involuti fl-investigazzjoni. U anki il-fatt illi ħafna stati membri invokaw id-dottrina ta' sigret eh, sigrit tal-istat biex jevadu l-accountabilità u jagħtu l-evidenza biex wieħed ikun jista' jagħmel investigazzjoni effettiva. Dan huwa kollox. Issa issa l-limis U allura issa għanna evidenza ġdida illi falliment tal-Istat ta' dritt kemm fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Unjoni Ewropea. U smajna anki il-President tal-Istati Uniti li qal b'mod effettiv illi se jkun hemm l-immunità tal-operaturi eh, illi kienu involuti fit-tortura eh, ta' dawn il-persuni fil-programm, però eh, ma kenniex l-istess Eh, stqarrijiet minnaħa tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea anki għaliex anki dan ikun jimxi kontra l-impenji tagħna għal konvenzjoni u għal reġim kostituzzjonali fl-Unjoni Ewropea. Aħna rajna illi kienem u tortura illi eh, seħħet dawn l-autoritajiet u l-qorti għal tinna anki kem kienu kem kienem kompliċità mill Eh, ċerti operaturi fl-Unjoni Ewropea u l-aġenziji tagħhom. U il-kollega tkellmet fuq il-reazzjoni limitata tal-istati membri għal biex jihdu pen għal biex ikun hemm investigazzjoni sħiħa. U dan wieħed jista' jifmu għax bla dubju hemm ħafna stati membri illi dawn għamluh biss biex jgħinu lill-Amerikani u mhijiex eh, u mhux it-tort tagħna. Bla dubju, ir-reazzjoni fl-2003 u l-2005 tal-autoritajiet zvedizi fuq l-ewwel każ eh, fil-Komitat tal-Drittijiet tal-Bniedem eh, u anki taġnus maquda kontro tortura. Eppure il-kompliċità hija eh, parti importanti tal-proċess. Kifat qabel il-rapport Feinstein jgħid kif anki operaturi oħrajn bħal militari Eh, ma eh, kienu ċaħdu u ma ridux jihdu eh, jihdu sem. Kiku dan ġara anki mill-autoritajiet fil-Unjoni Ewropea, allora kiku dawn il-ksur ta' dritti tal-bnidem għatma kienu jseħħu. Fil- Meta ħana fiċċejna l-accountability aħna identifikajna l-standard sviluppati mill-qorti ta' drittijiet ta' bniedem Dan huwa punt importanti ħafna għax din hija l-ewwel darba illi qorti sabet illi l-Polonja kisret l artiklu 38 imħabba nuqqas ta' konformità minnaħa tal-gvern Polak mal-obbligi skont il-konvenzjoni. U din id-dispożizzjoni titlob illi kwalunkwe stat illi huwa imsieħeb fil-karta, titolari tal-karti li jagħti e, l-informazzjoni u faċilitajiet u evidenza għal biex ikun hemm stħarriġ xiera. U dana ma ġarax fil- każijiet illi deru dim il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Midem kontra l polonia U da din l-ewwel darba illi il orti sabet stat membru eh, huwa kontra eh, eh huwa in contempt tal-artikolu 38. U l-standards tal-istat ta' dritt kienu għedin dan huwa xkiel u dan jfisser illi l-investigazzjoni għandha tkun uffiċjali, għandha tkun sħiħa u medjata, għandha tkun indipendenti mill-eżekutiv u għandha tillimita għandha tkun limitata minn kwistjonijiet ta' sikurezza nazzjonali u anki tal-servizzi segreti għal daqstant l-istħarriċ jekk l-Istat membru jinvoka din id-dottrina, l-autoritajiet mandux ikollhom diskrezzjoni eh, billi jiċħdu li għatu l-informazzjoni. Dan għalina kien importanti ħafna eh, meta nqisu l-ostakoli għall accountability meta studjana l-ħames stati. Mela, l-istatni, il-slajd li nis. Mela, xistaw namlu issa? L-ewwel ħaġa, ija illi eh, nħasbu illi il-Parlament għandu ikun fuq qudiem biex nħorġu għal biex nħorġu dokument li najdu xini l kompleċità u neħu l-ostakoli għal accountability u nwaslu għal ġustizja għal vittmi. U tini, aħna nħossu il dialogu strutturat regolari mal-kontroparti rilevanti fl-Istati Uniti tkun idea tajba għax eh, bekk intkom tkunu testaw tamlu skambju ta' informazzjoni. L-iskambi li seħew bejn ċerti aġenziji bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea evitaw il-istituzzjonijiet demokratiċi fi żewġ pajjiżi waqt illi skambju minn naħatakom eh, tkunu tistgħu tikkontrollaw iktar l-informazzjoni li tkun għaddejja il-kodiċi professjonali għal management u accountability transnazjonali di data fl-Unjoni Ewropea illi taċin huma limiti tal-sigurezza nazjonali u tas-sigriti statali. Dan huwa eh, proposta tagħna illi eh, illi aħna proponina bil-miktub. Id-data il-personali fuq il-individwi il din hija ħaġa inaċċettabbli f'dan il-każ. Li jkun hemm evalwazzjoni periodika tal eh, konformità ta' drittijiet tal-Istati membri ma' drittijiet fondamentali u ta' mal istat ta' dritt skont il-mekanizmu ta' Copenhagen biex ikonna ċiklu ġdid ta' policy fl-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem u fuq istat ta' dritt fl-Unjoni. Naf li aħna dejjem nitkellmu ħafna fuq il istat ta' dritt u drittijiet fondamentali fl-istat fl-Unjoni Ewropea u għaliex nagħmlu ħodda għax għandna sitwazzjoni verament problematika qudiemna. U l-aħħar rakkomandazzjoni hija li għandu jkun hemm investigazzjonijiet effettivi ġudizzjarji fil- rizultati eh, riżultati tar rapport ta' Feinstein illi cia ħalset flus gbar spiss eh, inkontanti illi kienu eluf ta' miet ta' dollari miet eluf ta' dollari lill-istati membri u lill-aġenziji tagħhom għal kompliċità f'dan il-programm illi dana eh, pratikament ifisser korruzzjoni fiż-żewġ eh, eh, sentenzi minn qorti tal- Trittijiet tal-bniedem kien hemm evidenza li flejes kbar ġew motija inkontanti għall-autoritajiet fl-aeroport eh, fejn eh, kienu meħuda eh, il-priġunieri. U kienu daw ta' parsi biex jamlu xogħlijiet fuq ir-runway mingħajr lebda riċevuta minnaħa minn lebda naħa. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Signora sinjura Radescu illi fil-fatt kelmet fuq il-pożizzjoni tal-Istati Membri għan nixtieq ngħid illi f'Diċembru tas-sena 2014 kellna il-rapport il ħareġ li kien verament dak il-inspira din is-sessjoni tal-lum. Jirat nejdu dan minħabba li qed inxandru dan il ismi b'xandira diretta u allura dinja ta' informazzjoni għalikom intom is-semmija minn barra minn parlament Issa nixtieq naddu sabiex nisimgħu l-Sinjura Eva Joli li hija membru tal-Kumitat Libe, kienet membru tad-delegazzjoni illi zarru Bukarest xifti ġimgħat ilu, missjoni tal-Libe kienet di dwar l-allegazzjonijiet li saru dwar ir-Rumanija u sa tispjegana dwar l-investigazzjoni li saret jekk jogħġbok Sinjura Xuli. Grazzi ħafna l-odwa tajba lil kulħadd jiena nixtieq eh, ngħidilkom illi li jiena zord Bukarest flimkien ma' Tanja Faġon, Laura Ferrera, u Ramona Nicole Manescu bħala membru li kienet jekk kontonjana, jiena kelli fiduġa siħa li permessa dan ir-rapport anka jekk l ismiet tal-pajjiżi kienu ħajkun mismuż aħna rajna illi fil-fatt biex xogħol illi għamilna grazzi għal ġurnalizmu investigattiv aħna li permettina li stajna nibdlu l-isem tal-pajjiżi u kien faċli illi mbagħad nistabilixxu illi fil-fatt kienet ir-Rumanija l-iktar pajjiż fir-rapport ta' Sinjora Feinstein. U allura kien hemm bżonn li aħna nikkoperaw iżda aħna ltqajna ma' nies fil-pajjiż illi ċaħdu illi ġara xi ħaġa fir-Rumanija f'dan il-kontest. Iżda ħanispjegalkom x'għamilna matul il-missjoni tagħna. Aħna ltqajna l-ewwel ma' rappreżentanti tas soċjetà ċivili, ma' rappreżentanti l-Assoċjazzjoni favur id-drittijiet tal-bniedem fir-Rumanija u tqajna ma' żewġ organizzazzjonijiet oħrajn kif ukoll il-ġurnalisti li kienu timmexxu l-investigazzjoni huma qalulna illi xejn ma' sviluppa li kien diffiċli ħafna illi turċif informazzjoni u tiksib informazzjoni fuq dak li ġara u apparti minn hekk għalulna li din l-inkjesta ma kienx appoġġata mill-pubbliku. Mbagħad wara din il-laqa aħna iltqajna ma l-ex kap tal-Servizzi tal-Intelligenza fir-Rumanija li kien diġà intervista bosta drabi fil-mezzi ta' xandir fil-Germania fejn huwa ammetta li kien hemm ċentru ta' tensjoni fir-Rumanija. Lilna ma tkellimx magħna b'dak il-mod u għalilna illi huma fil-fatt qalu li kienu lesti li jgħinu l-Amerikan meta talbuhom illi kollhom post fejn jistabrix ruhom u matawom post fejn ikun jistgħu jistabrix ruhom u jagħmlu l-affarijiet tagħhom iżda ma kellux idea x'kienu qed jagħmlu f'dan il-post u laqas ma kellu idea ċara ta' fejn kien dan il-post li nata lill-Amerikani. Ġifiri, wara dik il-laqa mbagħad aħna għajna mar-rappreżentant tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin il-ċer sur Morajes kien kiteb bosta itri fejn talab illi aħna għanna jkonna possibilità illi nżuru il-post fejn il-ġurnalisti u ħattijħor identifikaw illi kien il-post illi kien ijat jinżam bħala posta detenzjoni. Ones, ekkenet kienet jissejjaħ aħna is-Sur George Zambia li huwa segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Ewropej laqana u verament ma kienx qiegħed jurina illi jista' jaċċetta l-każ li ġara xi ħaġa fir-Rumanija minkejja l-provi li aħna għandna fidejna u l-unika kumment tiegħu kien li dak li l-ġurnalisti jgħidu jaħsbu u jiktbu m'għandix mandu jitqis bħala prova. Iżda aħna madonna kollu verament nistgħu nejdu li u qal li kien hemm inkjesta li kienet għaddejja, iżda li u ma setax jindaħar f'din l-inkjesta dan huwa veru, iżda hu kienet jirrappreżenta l-istat. Din hija xi ħaġa illi fil-fatt u ma kellux għalfejn jgħidha iżda u zamlura bażikament u il-politika tagħhom hija illi jgħidu li sakemm ma jkunx l-isem imsemmi fir-rapport jew xi ħaġa li hija verament konkreta ħadd mu ħajammetti xejn. L-għada, l-għada fil-ħodu, aħna l-tqajna mal-prosekutur pubbliku ġenerali, Massur Tibor Mikhail Nitu, u kien ijat jinħabaw wkoll wara l fat li din kienet inkjesta sigrita iżda għalena illi u m'għandux prova illi jissur sur siri illi bħalissa għandu kas illi tressa qoddim il-qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem li kien qiegħed jinżam fl-attenzjoni fir-Rumanija u qalilna li m'hemm l-ebda prova Jiena jkolli ngħid li ma tantx jiena pożittiva fuq ir-riżultati ta' din l-inkjesta li qed issir. Dwar in-numru ta' xhieda illi kien hemm fil-każ dwar kemm il-kilometru kien hemm bħala protezzjoni madwar dan il ċentru ta' detenzjoni jiena naħseb li mhux veru li kienet qed issir inkjesta serja u ħadd ma kien lest li jenna illi aħna jkollna aċċess għal dan iċ-ċentru. Aħna verament faqna li huwa importanti għalina li niltaqgħu mal-Segretarju tal-Istat iżda fil-fatt kien hemm istruzzjonijiet ċari li ħadd ma jrid jilqana u jiltaqa' magħna u ma tawna l-ebda raġuni. Umbat aħna kellna laqaf fiħdan il-parlament il-tqajna mal-kap tas-senat tal-Kumitat tad-Difiża. Dan il-Kumitat għandu membri li fil-fatt kienu qed imexxu l-inkjesta li saret qabel li kellha konklużjoni negattiva ħafna. Waħna saqsejnijom jekk u ma jistawx jagħmlu inkjesta ġdida fuq l-elementi il-ġodda li ħarġu mir-rapport ta' Feinstein ta' Diċembru ta' sena 2014 u aħna hekk il tajna ma bostanis differenti u ma ma kienux edin jal-qolna l-bib, iżda għallunna li forsi jistaw jitobu mis-senat tal-Istati Uniti illi ikollhom parti mir-rapport illi fil-fatt palissa huwa sigriet parti tar-rapport dwar Rumanija. Aħna rċivejna aħbar illi fil-fatt din it-talba saret, ġifirina naħseb li dan huwa l-unika punt pozittiv li ħareġ mill-missjoni li għamilna fil-Rumanija. Jiġifieri aħna irridu nkomplu ninvestigaw u nistennew illi dan ir-rapport joħroġ għal pubbliku b'mod li ma jkunx iċċensurat. Grazzi ħafna, Sinjura Ġoli, issa naddu għall-aħħar kellima li għanna dolodu qabel ma niftħu d-diskussjoni. Fl-inkjesta oriġinali ta' CIA aħna serraħna ħafna fuq ir-rwol tal-ġurnalisti investigativi minħabba li aħna ma kenniex ħafna provi u ħafna aktar informazzjoni ġifiri ir wol tagħhom kien verament importanti u issa fil-kuntest tar-rapport ta' Sinjura Feinstein aħna nixtieq nkunu nafu x'intqal mill dawn il-ġurnalist investigativ issa nisidan il-Sinjora Crofton Black, il-Sur Crofton Black, mela biex jitkellem sabiex jatina rapport. Iva, għaddew għaxar snin minn mindu aħna smajna l-aħbar li CIA kellhom operazzjoni sigrita fl-Ewropa u minn dakinhar law aħna qed naraw illi kien hemm biċċiet ta' informazzjoni illi kienu qed joħorġu bil-mod il-mod aħna qadna l-informazzjoni flimkien u dan ix-xogħol sar minn ħafna ġurnalisti fir-Renju Unit, fil-Ġermanja, fil-Pakistan, fl-Iżvezja, fl-Istati Uniti, fir-Rumanija. fil ġermanja fil pakistan fil iżvezja fl istati uniti rumanija fil fil rumanija ħafna mix-xogħol sar ukoll mill-Korp Internazzjonali, mill-Assembleja Investigattiva tal-Konsil tal-Ewropa, mill-investigazzjonijiet li saru minnaħa ta' dan il-Kumitat fiħdan dan il-Parlament Ewropew, sar ħafna xogħol ukoll min-naħa tal-NGOs, mill-gruppi legali, kif ukoll min-naħa tal-Pulizija u eh, istituzzjonijiet ta' prosekuzzjoni legali. Saħna dan l-aħħar rajna illi fil-fatt kienem xi 500 paġna ta' rapport illi ħarġu mir records u mill-korrispondenza tas CIA. It-tip ta' informazzjoni illi ħarġet tikkonsisti f'ħafna ismijiet minħat tas-CIA dwar nies illi sparixxew għandna wkoll bosta nies illi kienu xut u uh, ta' uxida ta' dan kollu u aħna wkoll għandna dubru ta' provi dwar il-passaġġi tal-ajru għandna wkoll dokumenti dwar il-ħlas għal daw it-titjiriet min ħallas għal daw it-titjiriet u kemm tħallas aħna wkoll għandna xhieda bil taħt il-ħalfa ġifiri li fil-fatt dan kien qiegħed issir bordi ta' CIA aħna wkoll għandna provi ta' skemi ta' ħabi tal ta' daw l-ajruplani li kienu qed jintużaw. Aħna għandna wkoll provi tal-proċeduri ta' sigurtà illi kienu edin ikunu implementati meta daw l-ajruplani kienu edin jaslu fl-Ewropa u jitilqu. Għanna provi tal dan il-program ta' detenzjoni ta' CIA u għaparti minnek għanna wkoll ħafna partijiet oħrajn ta' informazzjoni illi nġabret għek u jina nishtiq nisħaq fuq dan din il-funzjoni ta' dan il-rapport jina nishtiq ngħid illi matul dawn is-snin fejn sar din l-investigazzjoni u matul l-xogħol kollu li sar il-premessa ewlenija qatt ma kienet poġġi taħ dubju. Aħna fil-fatt irċivejna konferma iktar dettaljata sa dattant. Però aħna ma wasalniex għal riżoluzzjonijiet jew soluzzjonijiet konklusivi minn minn duħriġna bir-rapport fis-sena 2012 u dak li aħna kellna fil-fatt fidejna kienet ikkonferma dan kollu kien hemm ħabs fil-Polonja bej settembru tas sena 2012 sa settembru tas sena 2013 bejn 2004-2005 fil-Rumanija u f'dawn il-ħabsijiet issa aħna għandna deskrizzjonijiet grafiċi ħafna ta' ċertu affarijiet li kienu għedin isiru il- kienu għedin jitċaħdu dawn il-priġunieri mill-irqat b'tali mod li kienu għedin ikollhom jaraw affarijiet li ma kienux reali wkoll u ħafna torturi oħrajn. Ġifieri huwa fatt il-CIA kienu qegħdin jagħmlu kospirazzjoni sħiħa li kienet għaddejja għal ħafna snin u għal din raġuni u ma kienu għadin ħalsu miljoni ta' dollari sabiex jaħbu dan kollu. Għanna mijiet bieċit ta' provi li fil-fat waslu sabiex nikkonkludu storja, l-istess storja, jena nishtiq nitkellem fuq ir-rwol tal-ġurnalizmu dwar l-importanza tagħhom u l-kontribuzzjoni tagħhom sabiex wasalna fej wasalna dawn il-provi, iżda nixtieq nitkellem ukoll fuq id-dubji li aħna għandna Dawk illi fil-fat jiddubitaw il-provi ħafna drabi jgħidu illi il-proċess tal-ġabra ta' dawn il-provi huwa għadubjus, ġifir il-proċess tal-ġurnalizmu huwa u fl sessin huma maħdin jgħidu li l-provi li jinġabru mill-ġurnalisti mu minnhomx jitħidu bis-serjetà minħabba li kienu l-ġurnalisti illi eh, fil-fatt ħarġu b'dawn il-provi u mish sorsi illi tista' tsarrafuhom iżda kif għettilkom dan kollu li għettilkom naħseb ikkonvinċikom li mux għet nivvinta minn znili dan kollu u fil-fat aħna rajna illi wara li ċaħdu dan kollu rajna li ftit wara ħarġet f'konferenza stampa fejn huma qalu li huwa importanti ħafna li aħna nidvestigaw dan kollu fil-qasam pubbliku. Importanti li analizzaw dawn il-kommenti u l-validità ta' din ta' dawn il-profi dwar din is-sistema ta' CIA ta' dan il-programm ta' detenzjoni u rendizzjoni fil-fatt kien diġà semma fil-każ tal-Polonja. Aħna rajna il-provi għall-operazzjonijiet sigriti ta' detenzjoni skont il-qorti kienu provi dettaljati u konsistenti. Provi li l-qorti tista' issarraf huwa minħabba li huma Eh, provi verament konkret fil-kas tal polonia l-orti ikkonkludiet li l-informazzjoni speċifika u dettaljata u l-mijiet ta' provi li kellna kienu bizzejt sabiex verament ikunu eh, provi serji. Aperti minn hekk aħna nixtiequ illi nfakrukom importanti li niftakru li n-numru ta' fatti illi aħna għandna huma applikabbli għal Rumanija u għal u wkoll. Naħseb li mhux komuni li nsibu nies li jgħidu li fil-fatt dawn il-provi qegħdin juru li kien hemm xi każ, kien hemm minsaqsini jekk kien xem xi ritratt ta' xi pruġinier. Fil-fatt l-aħħar dan l-aħħar aħna rajna l-gvern ta' Stati Uniti qalu li għandhom xi 14 il-elf ritratt ta' dawn il-pruġinieri Issa hemm min qed jgħid minn minkejja dawn il-provi kollha li aħna ressaqna xorta waħda mid-dubju minħabba illi m'hemmx il ritratti daqs li kieku ritratti ħajamlu differenza kollu. Iżda fil kastar ta' Rumanija minkejja illi kien hemm ritratti xorta waħda xtaqgħu li jkunu qed jaraw bajnejhom. U meta aħna rajna illi fil-fatt kien hemm l-investigazzjoni Eh, jekk dwar il-priġunieri u qal li huma xi dejhom lil dawn il-priġunieri allura ma jistax jwieġeb biċ-ċert. Apparti minn hekk aħna rajna illi aħna kien hemm ħafna provi li għadnijom flimkien u aħna rajna illi fil-fatt issa għanna storja li treġġin Jista' jkun hemm nur ta' ċirkustanzi li fosthom ikun hemm xi waħda mill-provi li tista' tqajjem iktar suspett, tista' dan kollu flimkien jista' jwassal għal iktar konklużjoni ta' ħtija. Is-sitwazzjoni li nsabu fiha llum hija di Il-fatti illi il-CIA kienu għad joperaw ħabsijiet fil-Rumanija, fil-Litwanja, fil-Polonja u li fil-fat kienu edin iżommu priġunieri minnajr rikors legali dan huwa verament ipprovat permezz ta' bosta biċċi ta' formazzjoni provi li aħna għandna. Aħna rridu nsansaqsu għalfejn l-istituzzjonijiet Ewropej li għandhom id-dmir illi jirrapportaw dan kollu m'għamlux hekk u allura fil-fatt minn flok kellhom ikunu l-ġurnalisti mezzi ta' xandir u soċjetà ċivili kellhom jintervjenu joħdu għafidjom jien ma naħsibx li kiena daqshekk diffiċli għall-istituzzjonijiet. Jiena mhix ħanajt u niġġudikhom li huma mhux kapaċi iżda kien hemm koll l possibilità li wieħed ikun jista' jagħmel xogħol iktar diffiċli ġifieri joħroġ bi provi għal dawn iċ-ċentri detenzjoni iżda huma minn flok provaw joħorġu bi provi ħalli provaw li dan ma sex. Issa, servizzi tal-intelligenza tas servizzi tal-pajjiżi Ewropej huma qed komplikati komplikati li kieku kellhom joħorġu b'dawn il-fatti li kieku bil-kontra kważi huwa impossibbli li aħna nikkonsidraw dawn il-provi u fatti kollha li għandna bħalissa fil-pubbliku mod differenti, l-interpretaw mod differenti fejn kien hemm Eh, ħafna aeroplani kienu għad jisiru ċentru detenzjoni issa fl-istess ħin ma kienx hemm priġunieri. Jiena naħseb li fil-Litwanja wkoll l-Uffiċċju tal-Prosekutur issuġġerixxa illi anzi argumentaw qudiem il-Qorti Ewropea illi dawn l-aeroplani tas-CIA kienu qegħdin itiru lejn il-Litwanja għal xejn, għal xejn b'xejn. Iżda anka dwar il-bini qalu li jista' jkun illi CIA bnew maħzen kbir barra Vilnius sabiex iżommu u jaħsnu ċertu affarijiet ta' valur. Iżda kienu qegħdin javvjaġġaw imma xorta waħda ma kienu xa tiġibu xejn magħhom fl-ajruplani, jena jkolli ngħid li dinja xi ħaġa verament diffiċli sabiex nagħmluha u kien hemm ħafna minn dawn il-provi inġabru li nġabru minn sors indipendenti li ma jiverifikawx l-istess ħaġa bħal pereżempju kien hemm ħafna mezzi ta' sigurta illi kienu qegħdin jinkisru ma kienx qed ikunu rispettati minħabba dawn l aeroplani kienu qegħdin jintużaw sabiex jitrasportaw priġunieri. Ġifieri jiena naħseb li rrid saqsu lil nafusna u l ħaddieħor għalfejn huma bħala professjonisti dawn l-uffiċjali Ewropej mhumiex kapaċi u f'pożizzjoni li ammettu dak li huwa veru l-Istati Uniti mhux biss ammettiet iżda ħarġet mijiet ta' paġni dwar provi konfermati. Allura għalfejn aħna fl-Ewropa ħankomplu niċdu nikdbu fuċ in-nies li jafu li ċertu affarijiet huma konfermati minnaħa l-oħra. Jiena naħseb illi dawn il-każijiet meċa għalfejn qogħdu nespekulaw fuq xġara kif u għalfejn, iżda aħna il-misseru l-kbiru tagħna f'moħħna huwa għalfejn l-istituzzjoni ta' Ewropej mhumiex kapaċi li jsolvu din il-kwistjoni issa li nafu għandna provi konkreti li dan kollu seħ. Grazzi ħafna l sur Black. Issa nixtieq il niftaħ id-diskussjoni kif ukoll Nejtilkom li aħna stidinna membri tal-Parlamenti Nazzjonali mill-Polonja, mill-Litwanja u mill-Renju Unit, sortanatament huma ma setawx ikunu magħna stidinna wkoll lill-ex kap tal-Kumitat tat-Tiviża tal-Parlament ta' Litwanja li fil-fatt ukoll ma setax ikun maħna u għalilna li jista' jwieġeb il-mistoqsijiet bil-miktuba parti minn hekk nixtieq nerġa' nippermetti li sinjaġa li titkellem minħabba li tixtieq tikkoreġi xi ħaġa l fil-preżentazzjoni. Jiena il li fil-fatt Transparency International għamlu ħafna xogħol dwar l-investigazzjoni tal lima aeroplani li kienu għedin jivvjaġġaw ġifiri jina rritnejt Amnesty International minflok Transparency International. Grazzi ħafna għanna bis nafsija għal-mistoqsijiet u l-kummenti jina l-introduzzjoni tijaj zammejta fil-qosor ġifiri nishtiq illi issa nisimaw il-kollegi fċertu ordni, fl-ordni illi jintom tlabtu sabiex titkelmu. Nibdew bis-Sur Voigt? Mr. Voigt, please go ahead. Ja, ich bedanke mich. Grazie ħafna Tali istitur l-opportunità sabiex nitkellmu. Jien għandi numru ta' mistoqsijiet il-Kumitat ta' Investigazzjoni għamel verament xogħol siwis da rridu nagħmlu distinzjoni bej dak illi jikonċerna l-Istati Uniti u bejn dak li jikonċerna l napal pal-Ewropej. Il-President Amerikan diġa kondanna daw l-attivitajiet. Dina xaħġa sabiħa zammiex miex xaħġa ċettabli meta fl-istess ħin huwa jgħid li huma mħarsin bl-immunità u jiena naħseb li aħna bħala kollegi irridu naħsbu eżattament fuq xiexa din eh, Eh, namlu mal-Amerikani, jekk edin jgħidu li hemm ħafna ritratti, hemm ħafna provi, u hemm ħafna anka kontijiet u provi konkreti, aħna nistgħu verament naraw li kona proibizzjoni ta' vjaġġar lejn l-Ewropa, per eżempju, ħalli verament ikunu għadin namlu xi ħaġa sadwar l-Ewropej, jiena jkolli ngħid illi bil Uh, ta' Safe Harbor aħna ħankunu din nuru li ma nistawx noqogħdu bax rasna l-ħin kollu nagħmlu da kollu l-Amerikani jixtiequ iżda fl-istess ħin fil-kuntest titi TTIP u anke ftehim ieħor ikun xi jkun aħna rridu nivverifikaw jekk fil-fatt l-Amerikani nistawx nikkunsidrawhom bħala msieħba serji iżda fl-istess ħin dawn il-ħames stati membri li qegħdin Eh, iwaqfu dan l-investigazzjoni ma jixtiqux jikkoperaw, nixtieq fakkarkom li għandna mandat ta' rist Ewropew ġifieri dan il-mandat jista' jintuża f'dawn il-ħames stati membri. Dwar it-tortura. It-tortura kienet qed tinħeba, speċjalment issa li għandna 14,000 ritratt. Importanti li dawn in-nies li jkunu ħaftja fil-fatt aħna nuru li huma kienu ħatja permezz tal-proċeduri legali u naraw illi fil-fatt ikun nistgħu nikkondannawhom. Jiena naħseb illi rridu naraw illi jekk aħna fil-fatt diġà ċertu ismijiet irridu jkunu pubblikati, grazzi. Well, Signora Gomez, Eva, aħna mhux biss qed eh, għandna dan in-nuqqas ta' responsabilità fl-Ewropa imma qed naħdmu fuq il-vittmi tat tortur. Per eżempju dawk eh, f'Guantanamo u eh, li ħafna pajjiżi Ewropej aċċettaw li għam fuq talba tal-Istati Uniti u mbagħad smajna per dwar persuna li la 8 snin f'Guantanamo u sa persuna tinsab l-Ungerija fi eh, ċirkustanzi vera terribli eh, kajja l-fatt li l-persuna ġiet ċertata mill-Ungerija għalfejja ċirkustanzi ħzina il-persuna u mandux eh, xogħol għaj ikel tfa, ikel tfal u manix laqas nsemmu it trauma li għadda minna del-persuna 6 snin ġewa Guantanamo. U għanna l ex agenti ta' CIA li jett eh, jilmentaw li kienu vitmi eh, ta' nuqqas ta' ġustizja, per esempio il kassiet fl-Italja, għalfej, għax kienu għet eh, jipruvaw jaqbdu iż żarm flok il-gbar kemm fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Ewropa fis-servizzi segreti. Qed nitkellmu dwar Sabrina de Souza wkoll li qed tiġilet eh, sabiex biex eh, ukoll ehm, tajt li uh, miex ħatja ġiet kundanata fl-Italja u uh, għalet li kienet parti uh, minn din il-loba li persuni zzar jiġu akkodati u li n-nis il-gbar f'servizzi ta' segreti italjani u livelli politiċi olin u l-Istati Uniti um, jibqaw ma jeħdux responsabilta. Nixti li nipruvaw aħna wieġbu għal-mistoqsija ta' Sur Carlton Black. U ġifiri il-għala minn kejja dawn il-kundanni għatem rezistenza mill pajjiżi Ewropej sabiex xi wieġbu u jiddispjaċini najt li qed nitkellmu dwar vera kwistjoni kbira u għandha xħat xtaqsam mal-mod kif l-amministrazzjonijiet tagħna differenti jiffaċċaw responsabiltajiet u kif eh, huma jaraw l-impenji tagħhom. Imma hemm ukoll angolu Ewropew u nixtieq ngħid jiena li jissa l-10 snin waqt li eh, għall-10 snin għandna l-President tal-Kummissjoni Ewropea, eh, skużawni, Sur Barroso, li kien Prim Ministru meta bdew japperraw dawn it-titjiriet għat-tortura fl-2002 u jiena akkużajtu jiena ressaqt il-ment minna jiprosekutur u tfajt akkużi speċifiċi eh, kontri tal-li kien involut. Jiena dana kollu għettu blismijiet u eh, dak li eh, taraf il-professur eh, Carlos Debrajx, ġifiri issa u l-konsulent tal-president attwali eh, tal-Repubblika tal-Portugal, eh, tal-li kisser il-liġijiet tal-ġitti tal-bnidem u permetta l-interrogazzjoniet jisiru fil-bastimenti mux fuq it-tjerijiet. U ovvjament kienem kopertura t-nitkelmu dwar il-sistema tal-ġustizja u l-inkesti politiċi. Dan qed ngħidu għax ehm, Sur Barroso kien President tal-Komissjoni Ewropea għal 10 snin, dan jista' jispjega ħafna mhux biss innuqqas tar-rieda tiegħu sabiex eh, jafas fuq il-gvernijiet Ewropej għal responsabilità ma kien hemm kompliċità attiva fi gvernijiet Ewropej li jagħmlu l-istess sabiex eh, jagħmlu kopertura u ikopru responsabiltajiet u responsabiltajiet u partikolari peress li kien President tal-Kummissjoni Ewropea. Uh, Grazie ħafna. Sinjora Katrika. Grazie ħafna. Grazie mela jiena issa ħadd l-impressjoni li il- li l-kummenti li saru kienu daqxej parzjali. Għala, jekk ħanaraw kif timbidel is-sitwazzjoni fl-Ewropa u l-opinjonijiet fl-Ewropa fuq din is-sitwazzjoni, speċjalment f'dawk l-istati li jinkomot tikkritikaw nixtieq ngħidilkom li fl-2009 l-Kummissjoni Eh, il-Kumitat li eh, kellu l-President Sur Coelho ħadem ħafna sabiex eh, mela tfiem l-opinjoni pubblika, specialment ta' dawn il-pajjiżi in kwistjoni li qed nitkellmu dwar problema kbira li talbet l-azzjoni u intkom referejtu għas sentenza tal-Qorti Ewropea ġittijiet tal-bniedem u ukoll ir-rab partijiet eh, u imma mhux qed ikkonsidraw li ma kienu il-kambjem il-bidliet li saru fil-azzjonijiet tal-istati interessati, pereżempju fil-Polonja, u jiena ma naqbilx mal-fat li il polonia maħertiċ sentenza tal-orti. Għax f'Ottubru tal-2014 kienem appell U il-gvern Pollak specialment dana nida stħarriċ trasparenti u għalek pala konsekwenzi kienem azzjonijiet eh, fuq l-opinjoni pubblika dan il istħarriċ tal-gvern Pollak dan huwa konklus bi osservazzjonijiet konkreti, per eżempju, iva res u akkużi kap ta' l-Aġenzija ta' Servizzi Segreti 2002-2003 eh, u il-problema l-prinċipali għandha x'taqsam mal-fatt li l-Gvern Pollank talab għajnuna legali l-Gvern Amerikan sabiex jiġbor iktar provi għax eh, aħna għanna bżon l-dawk sa biex nġbru iktar informazzjoni l-Amerikani u ma qablux li korraboraw l-Amerikani u għallu li mhux se ma l gvern Pollak biex jgħidu xini situazzjoni oġġettiva. Aħna nafu li l-gvern Pollak ammetta li kienem ċentri fejn saret xi tortura u maħadu għadin responsabilta. Il-problema u kol għandha taqsam mal-fat u fil-fema tijaj dana mux għet konsidraħ, għet nitkelmu dwar il-fat li l din minn responsabilta legali hemm responsabilta politika u kol. U eh, dan tal-axħar dana tjafas fuq dawk il-persuli li kienu eh, dawk eh, li kellom uh, livelli politiċi għalin, per eżempju il-President, dak iż-żmien kien hemm eh, il-President eh, tal- xelluk parlamentari umbat meta il-partit tillef is-seta, meta tillef l-elezzjonijiet u Xorta waħda demokrazija pollakka kienet dajfa ħafna u responsabiltajiet għal dawn l-affarijiet fil-fat fisser responsabilta politika dak li qed niddiskutu bħalissa mela mill-banda aħna nixti u nħarsu drittijiet tal-bniedem imma mill-banda l-oħra aħna soġġetti responsabilta kemm legali kif ukoll politika. U għal din ir-raġuni eh, jiena tal-opinjoni li r-rappreżentanti E, irridu jiġbru informazzjoni iktar ċara, m'għandhomx biss għajdu li l-isfati membri mhux qed jikkonforma ma sentenza. Umbat, intkom għettu li l-gvern ma xtaqx jikkopera kisser artiklu 38 tal-konvenzjoni imma fil-verità din l-informazzjoni kieku kellhom mill-informazzjoni e, kienu jiżawha imma l-informazzjoni ma kienieċ hemm u għax ma kienx hemm kooperazzjoni mal-Amerikani. L-Amerikani rrefjutaw li kooperaw e, kelli imwaqfek e, peress li rridu nissiktaw e, biex xoltana ħafna li u jitkenu Sofi Intveld. Yes, thank you, Chair. Um, so... Grazie ħafna daqt, ġifiri 50 ġimat, sena u 10 snin minn mindu l-ewwel fatti dwar il-tortura, CIA, titjiriet illegali ġew mikxufa mill-Washington Post u Human Rights Watch. 10 snin ilu. U minn banda ikolli najdilkom li jena vera kontenta u gwirja li l-Parlament Ewropew zam il-kwistjoni fuq l-agenda l-10 snin issa imma fl-istess ħaqeħin vera E, dina tikser li qalbi li wara 10 sin ħadd ma ħal responsabilta illum nħarreġ rapport f'pajjiżi fl-Olanda dwar il-MH17 ġifiri dwar l-aeroplan li waqa mill-ajru eh, fejn persuna inqatlu u kulħadd eh, jaħseb u jemmen li eh, responsabilta li nsibu l-verità li dawk responsabbli eh, jintbatu l-qorti li dawn huma vera l-affarijiet il-prinċipali tal-ġustizzja internazzjonali għajla la da mhux qed japplika hawnhekk. Għalfejn? għax aħna kooperajna ma, ma dawk li wet u rejati jew reati allegati jew li aħna dawk forsi responsabli, memx stat ta' dritt, memx responsabilta illa għala etniħdu daqshekk zmin qabel na hemm responsabilta li tort. Ila la mux għet nsaqsu mistoqsijiet daqxej diffiċli allejat prinċipali ta' dan il-program kien eh, Sur Assad Sirja kien pajis destinatarju prinċipali peress li huma vera tajbin e, fl-interrogazzjoni illum sur assat u għalla sar laddu tara il-għala mux jett nsaqsu dan il-mistoqsijiet il-għala t-nintilfu fil-dettalji dwar jekk parti ġifiri ta' dan il-puzzle għandhom il-provi jew le għalja fil-qorti u sa issa nindeja b'dawn id-dibattiti fuq id-dettalji żgħar issa wasal iż-żmien li l-Ewropa li l-Ewropa konforma responsabiltajiet tagħha u li dawk li għamlu hekk li eh, huma eh, jispiċċaw il-qorti. Jekk le ħanitilfu eh, l-autorità morali jekk tibqa jekk għadha hemm din l-autorità morali. Minkejja għal fatt li eh, qed nara n-nies jitku eh, f'din l-awla jiena xorta waħda għadni nemmen li fl-Unjoni Ewropea bħala xempju ta' demokrazija, libertà u l-istat ta' dritt Imma sabiex nżommuhom dawn l-affarijiet irridu nżommu dawn il-punti fuq l agenda u li xi darba il-persuni ħatja jispiċċaw il-qorti. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Lopez Aguilar. I would like to address Nishti uh, eh, mela nindirizza xi mistoqsijiet l-Sur Black. Uh, li qed jirrappreżenta il-boro ta' ġurnalizmu investigativ jiena naħseb li f'dan l-istadju aħna se jkollna idejja e, se jkollna opinjoni e, wara dawn is-snin kollha wara l-passi proċedurali kollha u jiena f'dan il-kumitat libe jiena segwejt il-fatti u l-verità wara l-fatti fuq e, dawn il- l-sfidi relevanti ta' drittijiet tal-bniedem li nassiguraw li dana mandu xierda jisseħ. Imma għat hemm xi punti partikolari fejn jiena naħseb li xida tiegħek tista' tiċċara xi affarijiet l-ewwel qabel kollox nixtieq nkun naf li wara l-inkjesti kollha li saru xtaf inti dwar dawk li jinżammaw, dawk li batow minn eh, din il-prattika ħażina jew tortura, ovvjament zamma illegali li ma kellha xi xej x'taqsam xej x'taqsam ma' terrorizmu, xejn x'taqsam ma' rejati li għandhom xasma terrorizmu, ġifiri ma kellhom xejn jaqsmu mal-ġlida kontra terrorizmu li ek suppost eh, kienu għat jajdu li għamlu. Umbat, eh, nishtin kunna dejjem skont eh, informazzjoni li għandek jekk kienem xi tip ta' ftejm li inkluda jew implika xi forma ta' kumpens għal dawk involuti fl-istati fl-Istati Uniti u li uh, u ma kienu u kol involutu f'din il-pratika u li għal xi raġuni ma l kellhom xejn xi jaqsmu mal-ġida kontra terrorizmu per eżempju uh, xi tip ta' tixħim jew inkella um, kumpens ekonomiku u mbagħad it-tielet punt dejjem skont uh, l-informazzjoni li għandek il-mela il-responsabilta' dana fejja ġi deċisa għax ovvjament kien nistaw nassumu li anka fl-istat f'dawk il-pajizi li kienu involuti f'din il-prattika fl-ola eh, level kullħat kien jaf nkap il kabinet ġifiri mela il-level ta' dil-kontaminazzjoni fejn kien l-intelligence, il-ministri, il ministri Ministja l-Affarijiet Barranin, d-difiza tal-Intern, l-Uffiċċju tal-Prim Ministri, le. Fej? Fejn? X'taħseb inti? Grazzi. Mr. please. Thank you, Chair. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja lill-kellima m'għandix mistoqsijiet, ma nixtieq ngħid xi affarijiet hawnhekk. L-ewwel qabel kollox nixtieq nfakkarkom dwar kif beda kollox fil-Parlament Ewropew. Fil-bidu bidu kien minn ma m'hemmx daw l-allegazzjoni qalu li l istat Uniti Demokrazija mm, hemm l-istat ta' dritt ovvjament mhux ħajħamlu affarijiet bħal dawn. Mbagħad waqt il-kumitat tagħna tat-TDIP aħna kena xut li ma tlabnix għalih il-President George Bush xetta dak iż-żmien u fl-istqarrija eh, għal Iva sar daw l-affarijiet kollha barra it-tortura, it-titjiriet illegali, iċ-ċentri illegali ta' detenzjoni, eċċetera. Istanna r-rapport tas-Senat eh, fejn is-Senat tal-Istati Uniti qed jirrikonoxxu li intużat it-tertura ġifir mhux qed nitkellmu iktar dwar allegazzjonijiet le nafuhom x'inhu mal-fatti jirridu għalhekk naħdmu fuq dawn il-fatti. Fi Portugal aħna ngħidu li ż-żejt ta' dejjem eh, meta dana eh, jitħallat mal-ilma dejjem jitlasal u u aħna nemnu li Iva l-verità se toħroġ bl-istess mod imma ma nistawx aħna nistennew għall-istorja le rridu aħna nikdbu l-istorja U għalek nixtieq nirringrazzja lilek ċer tal-Komitat Libe u kulħadd li qed jaħdem hawnhekk tal-li qed tagħmlu dan ix-xogħol għax aħna ma nistgħux nistennew sakemm tinkiteb l-istorja mhux biss għax irridu nsiru nafu x'ni l-verità, imma wkoll għax jekk insiru nafu għader il-verità mbagħad ma nirrepetux eh, l-istess affarijiet fil-futur u hemm ħafna li qed jaħdmu hemmhekk hemm l-NGOs nixtieq infakkarkom li Amnesty International Human Rights Watch qed jaħdmu l-ġurnalisti l-awtoritajiet nazzjonali inkluż dawk ġudizzjarji u nixtieq ukoll nisaq jiena hawnhekk li sar xogħol vera eċċellenti mill-imħallef Spataru fl-Italja u ovvjament il-Parlament tagħna wkoll u jiena naħseb li llum il-ġurnata ħadd fil-kumitat tagħna jista' jiċħat dak li ġara u għandna naħdmu aħna fuq dawn l-affarijiet. U jiena naqbel ma' mal-klim ta' Sofi Indvelt, ġifiri li għanna natu soluzzjonijiet sabiex il-persuni ħatja jaddu mill-proċess imma aħna rridu namlu xogħolna wkoll fuq livell politiku. Mela x'għandna namlu? Rridu namlu żewġ affarijiet. L-ewwel qabel kollox ma naqtawx qalbna. Il-Kumitat Libet jagħmelek Parlament Ewropew ukoll. U dan huwa tajjeb imma wkoll għandna inżommu mal-fatti dan il-Parlament approva ħafna rekomendazzjonijiet konkreti għall istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati membri, l-istituzzjonijiet internazzjonali u koll u għanna aħna nevalwaw jekk ir-rekomendazzjonijiet tagħna qed jiġu segwiti jew le. U jekk mhux qed jiġu segwiti rridu naraw għal fejn. U jekk nistgħu aħna ndirizzaw għalfejn mela wis probabbli hemm ħafna spiegazzjonijiet oħra li jistgħu jkunu ċari għal kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi Issa is Sinjura Menescu. Grazzi ħafna President, nixti jiena nagħmel ftit kummenti fuq iż-żjara li eh, delegazzjoni għamlet eh, ġewwa Bukarest il- L-autoritajiet rumeni vera laqaw delegazzjoni u Rumanija u retek blappox li tat li li jatteddit il-laqat ħlif il-Ministru li kien Brussel dak il-mizmin u Surlesku li kien il-President ta' dak iż-żmien li mar nexxilux jiltaqa mal-awtoritajiet kollha ma setax jattendi il-laqat kollha għalek eh, tistaw taraw li l-autoritajiet rumeni jixtiequ iżommu dan id-dialogu u il rumanija membru eh, kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tan-NATO u firmat il-konvenzjoni għal kontra tortura u ukoll eh, tikkonforma ma' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt u ma nasibx li ħaġa tajba li tibdow bil-aksib li l-autoritajiet rumeni kienu jafu dwar xi ċentri ta' detenzjoni uħbow dan il-fat u għanna nżommu mal-verita u l-fatti U intkom għettu li eh, s-Senat Rumen fl-2008 konkluda fil-rapport li ma kienx hemm provi ta' ċentri eh, ta' detenzjoni ta' CIA eh, ġewwa ir-Rumanija u sawa veru ma kienx hemm provi issa wara li ħareġ dan ir-rapport għalkemm il-rapport tas senat ma jisemmix il rumanija l-allegazzjoni komplit u jiena naħseb li huwa fl-interess tagħna u fl-interess tar-Rumanija li jinsiru nafu x'inhi l-verità x'jekk jikomplu dawn l-allegazzjonijiet. E, dan huwa se jkun tajab għal ħadd u rridu nkunu nafu x'inhi l-verità għalhekk fir-Rumanija qed nitkellmu dwar proċess ġudizzjarju u u intkom il-tqajtu mal-persekuturi ġenerali għalhekk hemm trasparenza sħiħa imma ovvjament li nżommu mal-limitu ta' dak li jintkom tistgħu tajdu dwar proċess ġudizzjarji li għaddej palissa li ġifiri rridu nżommu l-bilanċ, rridu nkunu ġusti meta niġu biex eh, nitkellmu dwar id-disponibilità tal-awtoritajiet għax ma nixtuqux li natu tort imma rridu nsiru nafu x'inhi l-verità ġifieri rid ikun hemm xi bilanċ f'dak kollu li qed nagħmlu. U dwar ir-riċerka li jintkom prezentajtu xi ħaġa ferm interessanti imma kif diġa smajna eh, qed taraw li hemm il-provi li uffiċjalment eh, huma mawrux li kienu hemmhekk u għalhekk eh, iva na preferenza li nappoġġaw l-awtoritajiet li nkomplu għaddejjin bil-proċess ġudizzjarju u li nagħtuhom appoġġ sħiħ u mhux biss li nagħtu tort lilhom u mbagħad insiru nafu jekk hemm xi ħadd eh, responsabbli mela umbat eh, din il-persuna ħatiġi kundannata imma sa dakinhar għandi preferenza li eh, naraw il-fatti kif inuma. Għax nixtieq nirrepeti hawnhekk fir-rapport ta' Senat eh, m'hemm xejn semmi dwar ir-Rumanija u nishtiq nkun naf ukoll jekk hemm xi eh, provi sabiex naraw l-affarijiet kif inuma bħalissa. Grazzi ħafna. Grazzi, nishtiq natija ħin bizzejiet għat tuġibit. L-aħħar mill-membri Signora Paget Tandura. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir President. Jina kontenta ħafna b'dak illi intqal Missur Koelo. L-immunità hija xi ħaġa li verament nista' nikkonsidra bħala l-ħaġa li jista' jkollna minħabba li aħna fl-istituzzjonijiet tagħna verament inqisu il-valur tal-istat ta' dritt u rispett ta' dan istat ta' dritt. Jekk wasan nasaw wara 10 snin ta' investigazzjoni naħseb li nistgħu nkomplu l-qudiem issa fix-xogħol politiku l-evalwazzjoni ta' dawn l-affarijiet huma importanti ħafna issa għandi mistoqsija fid-dialogu tagħna mal korrespondenti Amerikani. Ma taħsbux li huwa importanti li norganizzaw żjara ħalli bekk niltaqgħu wiċċ ma' dawn in-nies jew dan kollu diġa sar. Jina kikun ħeġġeġ ħafna l-kollegi illi matul dawn is-snin ilhom jipprovaw jiksbu il-verità minħabba li huwa verament meħtieġ li aħna ma nkunux qed nikdbu u nkunu folos qudiem il-pubbliku. Grazzi. Thank you very much indeed. Now we go immediately to... Grazzi ħafna, issa senaddu għat-tweġibiet mill-kellima tagħna. Bisna ħafna l-ħin għalek imma jena b'sib li vera importanti li l-kollegi kunu liberi li jajdu dak li jixtiqu jajdu importanti li naġġornaw dak li kienem fl-inkjesti oriġinali ġifir l-kollegi għandhom zon jajdu xtiqu jajdu nishtiq insaqsi il-kellima li forsi jitkelmu għal ħames minuti naflim dana mux xajkun bizzejet imma forsi il-professur jista' jitkellem fisim komit snejn, forsi ħames minuti naf li dana mux bizzejiet imma mbagħad nimxu nibdew bil-professur Geld. Grazzi ħafna, grazie Claude, nixtieq nirringrazzja l-kellima kollha u għal kommenti ta'kom interessanti. Nishtiq namel zewċa punti prinċipali u partikolari nishtiq namel pala tweġiba għal xi kritika ta' dan ir-rapport. U l-ewwel mela punt, aħna tinkunu ġusti, aħna lil dawk l-istati membri ġew kritikati, nixtieq uh, l-attenzjoni tagħkom lejn xi uh, prova li l-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem ħaseb li vera kien importanti li jinkludu fil- um, sentenza tagħhom dwar għal ġeċiri ġifri kif eh, CIA sabet eh, il-servizzi tal-intelligence eh, fil-Polonja sabiex jiddiskutu għom dawn u jaqblu u kol fuq il-ftuħ tal- titjirijiet per eżempju s-siti u il-provi li l-Arti Ewropea ġitti tal-bniedem konsidrata pala relevanti li tinkludijom fi sentenza tagħha kienet li eh, CIA għazlu specifikament l-intelligence militari pollakka peress li l-uniku servizz tal-intelligence fil-Polonja bil-lebda responsabilità demokratika, verba oversight demokratika. U nasib hawnhekk għandna il-problemi ta' demokrazija u kol, dana u kol timmur eh, lura għal eh, rapport ieħor eh, li restaqna aħna fuq il-fat fuq l-izbali jew l-omissjonijiet, un batu ukoll dwar it-tiċħid ta' responsabilità demokratika dan mhux qed jgħinna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea u rridu aħna noqogħdu lura eh, milli eh, ngħidu li hemm din il-problema. Umbagħad eh, punt ieħor 20 sena ilu kien hemm problema fi Ministeru tal-intern ta' stat membru partikolari fejn kien hemm teddida ta' terrorizmu kien hemm grupp fi servizz tal-intelligence partikolari kellu eh, eh, qed niskemmu dwar stat demokratiku li ippermetta squad ta' qtil jibda jopera f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Meta mbagħad l-informazzjoni saret pubblika kien hemm bidla fil-gvern, mbagħad il-Gvern Soċjalista tilef il-poter u il-prosekutur u arressa eh, il-, -il kundani kontra persuni inkluż il-Ministru tal-Intern li kien responsabbli għalkemm għalli ma kellux huwa ma kienx jaf eh, x'kienu qed jagħmlu l squad taqtilu ħafna marru il-ħabs inkluż il-Ministru tal-Intern dan il-pajis dejja għal li iżom id-demokrazija u l-istat dritt eh, vera fil- eh, ġifiri vera viċin, jett nitkellmu dwar Spanja. I mean, I've known for years. I mean... Ina ili nafa l-professur Elspeth Kajl għal ħafna snin u xtaqt kiku kelme iktar nishtiq nir-ringrazzja tistaw anki ma taqblux ma dak li qalet imma nixtieq nirringrazzja anki għal eh, preżenza ta' llum u tal-ħidma tagħha. Issa nisimgħu minn Anteva, Julie, bħala risposta tal-mistoqsijiet. Jiena naħseb illi aħna nirringrazzjaw l-autoritajiet rumeni li rċevew għana. Pero jina ma nistax naħbi illi jina bħal bqajt disturbata mill fat li l-persuni illi ntajna maħħom ma rridux laqas jiverifikaw l-evidenza. U laqas ridu jgħatu għal 10 minuti l-attenzjoni. U jena naf illi il-rapport uh, ma ġiex ippubblikat imma ma għadhom qed jiġħdu u qed jieħdu ir-riskju qudiem l-istorja li ma jridux ikunu involuti. U għal raġunijiet illi għal raġunijiet tal ftajim ta' segretezza mal-Amerikani mal u ma ma femmux illi din dan il ftajim ġi miksur minnaħa tal-Amerikan stess u issa huma liberi jistaw jitkellmu. Għal daqstant jena nishtiq nappella lil membri kollha tal-Parlament li mhumiex eh, sodisfatti mill-evidenza u jaħsbu li jistaw inħu għalix għal raġunijiet politiċi wara li nafu li hemm professuri tal-università u ġurnalisti e, illi illi għamlu il-ħajja tagħhom e, jitkellmu fuq dawn l-affarijiet u jiena nixtieq Sinjura Manescu nistiednek u u nista u npoġġu bil edda fl-imkien u nitkellmu miegħek u Sur Black u ngħidlek kemm huma dawk l-ajruplani li waslu eh, eh, f-Bukarest kienu ġejn minn Baku u li huma u li huma ajruplani eh, li kienu involuti f'din il-kwistjoni. Grazzi tal-li fil-qosor u koll. Issa nisimaw jisur Black. Niprofa anki jien nitkellem fil osor Jina għandi xi ftit kummenti l-onet fuq il-kwistjoni illi e, e, fil-Polonja l-autoritajiet għadu kwiti għax l-Amerikani ma rispondewx għall-assistenza tagħhom. U e, veru li l-Amerikani mhux qegħdin jirrispondu, però għandna diġà biżejjed informazzjoni huwa loġiku u ġust illi il-Polonja għanda uh, records tal-prosekutur fi file klassifikat kikku kikku kikku ma kienx hemm dawn ir-records ma nafux ma nistgħux nifmu għaliex għandu jkun hemm file klassifikat. Naħseb illi hemm biżejjed informazzjoni fil-Polonja biex ikomplu l-investigazzjoni u memx għalfejn jirċevu eh, lajnuna tal-Amerikani. Umbat għal mistoqsijiet ta' Sor Lopez Aguilar, fuq dawk il kem kienu persuni fuq il-bahar l-iswed eh, li ma kellhom xejn xi qasmu għat terrorizmu. Mhuwiex faċli il nirrispondu għaliex anki jekk ir-rapport tas-Senat kellu 26 persuna eh, li kienu f'din is-sitwazzjoni skont id-definizzjoni tagħhom. Naturalment ma nafux x'inhi id-definizzjoni tal ta' CIA min-naħa l-oħra, però min-naħa l-oħra jekk il-119 eh, persuna eh, jekk xi terz minnhom eh, ebu mill-lista u ma nistgħu ngħidu xejn fuqhom, naturalment ir-rapport huwa rapport, ta' sira. u taqsira ta', ta rapport ta' 6000 paġna u emmek em sezzjoni u kapitolu fuq kull persuna imma ħanna naturalment għanna taqsira u għanna dawk li għazluma imma jimmer sanajt li wieħed mill-persuni illi zammewħem għajjem għal ħafna ġranet eh, sakemm umbat kellu uh, allucinazzjonijiet E, skont il-CIA u dan ma kellu xejx jaqsam ma' terrorizmu. U dina kienet tortura vera propria. Umbat il-mistoqsijiet l-ħra mu miex faċli nirrispondihom. Imma f'kull każ aħna forsi ma nafux f'kull pajjiż il-livell preċis ta' kemm il-funzjonari kienu konxi minn dak li qed imma naturalment fil polonia il-Prim Ministru ammetta fil romania kien hemm min ammetta u koll anki jekk mbagħad raġaw lura fil litwania il-President Almo ċarni ma kien jaf u minna l-oħra eh, jider illi mi rapporta Senat f'ħafna każijiet kien hemm ħafna funzjonari li kienu kienu kienu informati u fil-komunikazzjonijiet bejn il-Departiment tal-Istat u l f'dawn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea eh, kien hemm biżejjed korrispondenza ma nistgħux ngħidu li ma kien jafu xejn fuq. Mbagħad fuq il-flus l-unika ħaġa nista' ngħid huwa ċar mir-rapport illi eh, waslu flus f'kull wieħed minn dawn il-pajjiż. Ir-Rumanija rċevet 8 miljuni, iktar minn 8 miljuni dollari, ma nafux il-pajiz l-oħrajn ma kien hemm xnijat, e, imma e, hemm kas e, fejn qalu li kien hemm e, kaxxa tal-kartun mimlija bil-flus. Imma e, le CIA ħafna e, drabi qalu li dawn kienu sussidju għal sħubija, skuza ġifiri. Imma aħna nistaw anki namlu ħafna spekulazzjoni fuq il-kelma prova u xitfisser f'kull kuntest, imma fl-aħħar mill-aħħar mem lebda realtà eh, illi eh, illi il-post illi semmewħ black fil-rapport ma kienx fil-Rumanija u mem lebda possibilità li kienx imkien ieħor jekk wieħed iħares lejn l-evidenza u d-dati, u jekk iħares lejn it-titjiriet, il-kontratti u l-fatturi, u anki l-proċessi kif ipprovajt jiena nesprimi fil-prezentazzjoni tiegħi li għamiltkom ma'kom illum, eh, eh, irridu nipotizzaw illi illi hemm univers ieħor jekk ma jekk ma kienx fil-Rumanija u għaċar 100% minar dubju illi il-pajis, il-post Black kien eh, propju fi Romania. Grazie ħafna sur Black, u ringrazzja l-panel tal-kontribuzzjoni ta' ċellenti ta'kom, u grazzi kollegi, u issa naddi millu fiħ għal eh, kellima li miss. Eh, Helen, nitolbok tiġi fil- fil fuq il-podium. U għat li inti, Signora Helen Duffy, u sakem tasal nishtiq nirringrazzja anki l-NGOs li kienu voluti fil-inkjesta oriġinali u anki Amnesty International u anki uh, mill-Open Society.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 um, we proceed with our second panel. Kollegi, sa għaddu għattini panel. L-ewel ospiti huwa sur Amando Spataro, li huwa l-prosekutur prinċipali f'Torin. U anki kien fil-fat il-prosekutur kap ta' Milan eh, fejn kienem eh, kienem 23 eh, persuna amerikana li ġew kundannati meta ġi maħtuf Abu Omar. Grazzi, jiena onorat li jintkom studentuni u kontent anki li għal darboħra jgħataw fil-Parlament Ewropew. 15 eh, minuta mhuwiex biżejjed se jkolli naqta ħafna mill-affarijiet li nixtieq nitkellem fuqhom minna l oħra Jena ħafna drabi jena tkellimt fuq il-ħtif ta' Abu Mar l-Parlament u jitkom ta' fuq l-istoria mill-presidenza eh, temporanja tal-Komitat tal-Sur eh, Coelho. U jekk idkom tridu nista' nibatilkom iktar materjal u naġġornakom fuq is-sitwazzjoni. Mela fuq il-kwistjoni fil-qosor nista' ngħid biss kif spiċċat il-kwistjoni. il il kwistjoni U hemm eh, xi żbalji żgħar fir-rapport tajjeb ħafna illi e, sar minnaħa tal-Kumitat Libe l-Amerikani illi ġew ikkundannati mhumiex 22 imma 26 kien hemm sentenza oħra illi waslet għal 26 Amerikan li ġie kundannat b'mod aħari. U ħafna minnhom kienu, ħafsa minnhom kienu diplomatiċi u l u olja eh, maċċettax it-teżi li nistaw naplikaw l-immunità diplomatika. Kienem anki eh, Taljan, karabinier Taljan, illi ġi kundannat, illi konfessa li fil-fat ħasem f'dan il-ħtif. Kienem kondanna anki ta' zewċ funzjonari ta' servizzi segreti u ta' ġurnalista illi kien qiegħed jaħdem u kien qiegħed jifavoreġġa s-sitwazzjoni. Għal dawk Italjani fis servizzi membri ta' servizzi segreti kien hemm ħafna sentenzi. Uh, u fl-aħħar kien hemm il-qorti tal-appell ta' Milan illi ikkundannatom il-kap ta' servizzi segreti eh, eh, ġi kundannata għal pina ikbar imħabba il kustjoni ta' sigrit statali li ġi impost minn gvern ieħor, il-qorti kostituzzjonali iddikjarat illi dik il-kondanna ma tistax ma kienieċ tista' tiġi approvata u l orti ta' kassazzjoni umbat e eh, kritikat e, eh, eh, kella bil-fors tobdi u waqt li kritikat anki l-orti kostituzjonali. Kien hemm differenza bejn l-Amerikani li 26 kienu kollha kondannati eh, b'mod ħari u il-funzjonari tas servizzi segreti li ma ġewx eh, liberati u l-qorti qalu li ma jistawx joħorġu eh, ma jistawx jagħmlu sentenza mħabba li kien hemm din il-kwistjoni ta' sigrit stat. U jiena nixtieq nitkellem fil-qosor fuq is segret statali kif huwa fl-Italja. Għax naħseb li dina hija utli għal kulħadd għaliex eh, eh, il-messaġġ ta' diskors tiegħi jew propju da. Il mhux qed ngħid illi s-sigrit tal-istat m'għandux ġustifikazzjoni, anki fid-demokrazija hemm il-bżonn li wieħed jipproteġġi s-sikurtà tal-istat u s-sittu ta' ċittadini. Ma l-problema hija li wieħed jabuża minn dan is-sigrit u li ma jkunx hemm kontroll eh, effettiv kemm politiku kif ukoll ġurisdizzjonali. Ummat minnaħa ta' ċittadin Ewropej jina senajt dak li jintkom tistennew li jina najt eh, jina eh, nishtiq najt l-ewwel net li l-Parlament Ewropew għamel eh, biċa ħidma eċellenti. Abu Omar ġi ikkundannat anki anki dan il-bnidem għal sitt snin priġunerija għal terrorizmu. Però minnaħal l-oħra ġi maħtuf u kiku maġiġ maħtuf kien ikun għadu fil-ħabs eh, u uh, forsi kien anki uh, wasal sal-aħħar tal-pjena tiegħek. Allora, is-sigrit huwa leġittimu anki fid-demokrazija, però rridu naraw il-punt ta' bilanċ bejn il-bżonniet tal-ġustizja li għanda tiżgura responsabilitajiet u minna oħra eh, l-eżigenza ta' sigurtà għal sigrit tal-Istat. U allura nistaw naraw illi eh, hemm bżonn eh, propju ta' tensjoni bejn l-eżekutiv u il-ġudizzjarju. Fl-Italja għanna liġi kompluta illi eh, ġiet imnedija fl-2007 propju wara l-istħarriġ tal-sekwestro Abu Omar. Eh, leġislazzjoni kompluta li tinkrudi żewġ aġenziji, żewġ servizzi E, e, wara riforma e, saret bidlu l-isem ta' dawn l-aġenziji. U l-Prim Ministru huwa kompetenti biex jagħti dan is-sigrit tal-Istat. U għandu definizzjoni preċiża dan is-sigrit. Jista' jinkludi dokumenti, aħbar, attività u kwalsiasi ħaġa oħra illi E, e li tista' tagħmel ħsara l sikurezza tar-Repubblika, e, il-protezzjoni tal-istituzzjonijiet, l-indipendenza tal-Istat u għal preparazzjoni u difiża militari tal-Istat. Jista' jasal sa' 15 il-sena u dan jista' jiġi imġeddet sa' 30 sena u U dana jiddependi mill-ftejn mal-istati, ma' stati oħrajn. Il-liġi hija eccellenti, però fil-fatt hemm ħafna atti amministrativi li daj fuħ. Per eżempju, fl-2007 meta ġiet approvata del liġi ġie esklus mill-Parlament li sigrit tal-Istat jista' jinkludi anki l-interessi ekonomiċi. Però il-Prim Ministru Prodi wara għamel digrit illi ta' eżempi propju bħala ġveri liġi eskludit din dawn interessi ekonomiċi, pero l-Prim Ministru minna ħal oħra għamel dikrit li inkludi anki l-interessi ekonomiċi. Jiena għad qabel li li ħaġa importanti hawnhekk u għal kontroll il-verifika. Għanna zewċ kontrolli fl-Italja, politiku u ġurisdizjonali. Il-kontroll politiku u fidejn komitat tal-Parlament illi u nofs eh, huma ma membri tal-maġġoranza u nofs tal oppozizjoni U l-President u membru tal oppozizjoni U si kjam, u dana jismu kopasir. U dan il-komitat kull darba illi hemm sigret tal-Istat eh, eh, il-Prim-Ministru il-Prim-Ministru Il-Komitat ta' Kontroll għatma' E, interrompih da, għat ma jistax neħi s-sigrit, pero jistajajt li l-parlament illi hemm problema. Il-kontroll ġurisdizjonali jo fidej l-orti kostituzzjonali, ċoħe meta il-magistratura tħoss illi fu ċerti provi il sigrit ġi opost mod inġust jista anki jagħmel każ qudiem il-qorti kostituzzjonali kif jista' jagħmel anki il-gvern. Mela, fl-Italja is-segret statali fil-kwistjoni Abu Mar eh, il-gvernijiet kollha mill-gvern ta' Prodi tal-2007, ġveri eh, Prodi, Berlusconi, Letta u Berlusconi u koll poġġa s-sigrit tal-istat fuq din il-kwistjoni. Għax jiena meta mort uh, infittex fil-servizzi uh, segreti kien hemm kas uh, u anki il-gvern Renzi poġġa s-sigrit tal-istat fuq din il-kwistjoni. U għal daqstant hawnhekk għandna sigreti illi koprew dikjarazzjonijiet tapping ta' telefon u ħafna drabi kienu jisom farsa daw, għax intkom tafu il-sigrit tal estat kien fuq problemi ta' korruzzjoni, uh, eh, assoċjazzjoni kriminali u għawnek eh, dana mandux jaqsam ma' sikurtà tal-istat. Imma il-kontroll politiku tal-komitat parlamentari essa ġi iktar komplikat għalix tnejn mill-prim minist mill-presidenti kienu anki eh, fl-istess ħin eh, ministri, essan eh, e kompli. Mela, fuq l-istudju tal-libe, dana eh, biex najt illi, il ġiet jeżistu, anki fl-Italja liġi tajba, però mbagħad m'hemmx il-kontroll politiku fuq l-operatività. Fl-Italja ġara illi fl-aħħar konflitt ta' gvern Letta u Monti, il-orti kostituzjonali għalet li fisem ta' s-sigurta tal-istat kollox jista' jiġi kopert. Però l-orti ta' kassazzjoni kalla tala il-kas u għamlet kritika kbira kontra l-orti kostituzjonali u kellna polemika kbira bejn il-orti kostituzjonali u l-korti olja. U l-istudju li ġi prezentat għawnek u importanti ħafna u jiena napella lil parlament Ewropew biex jieġi jitradot f'kull lingwa importanti għax huwa xogħol importanti ħafna fih anki xi żbalji fuq il-każ Abu Mar kifat u nibat anki dokumentazzjoni fuq dan biex jiġi eh, eh, korreġuti imma u importanti illi wieħed jeżamina kull ma hemm miktub fih. U eh, jiena kien hemm anki l-Onorevoli Gomez li qabel eh, tkellmet fuq il-Desusa u aħna eh, ikkondannajna il-kapijiet kollha ta' servizzi segreti italjani u kiku konna anki nikkondannaw il-president tal- il-Prim Ministru u kiku kellna dawn il-provi fidejna. Eh, eh, jena mux qed ngħid eh, illi rridu nikkundannaw nis mux importanti jew nis importanti, l-importanti legalment li nkun jkun strumenti biex nikkundannawhom. U mbagħad hemm il-kwistjoni tal-assistenza legali mill-fatt li l-Italja dejjem jirrifjuta. Huwa anki importanti li fir-rapport fejnstan nitkelmu eh, nitkellmu fuq ħaġa stramba mill-parti pubblika. Għaliex fil-paġni pubbliċi mem lebda referenza għal kwistjoni ta' Abu Omar. U jina ma naħsibx li għax kien hemm 26 kondannat Amerikan, għax dawk huma kundanni illi huma aħarin u hemm anki talba għal maħfra eh, għal-ieħu anki għal-oħrajn. Imma jien naħseb illi il-problema hawnhekk hija illi fir-rapport Feinstein m'għandniex nitkellmu fuq il-problemi tal-Italja. U l-aħħar parti tal-intervenzjoni tiegħi u interessanti naraw illi l-Kumitat Libe ġabret il riżoluzzjonijiet u l-istudji preċedenti u analizzatom. Jina naqbel perfettament ma dak li qalu il sinjura Entvelt u Sur Coelho illi wasal il-moment imma jina bħala ċittadin qed nitkellem issa illi anki nitolbu anki affarijiet oħra mill-Parlament Ewropew. U jiena dan najdu e, e, waqt illi il-faħar il-ħidma tal-Parlament Ewropew. jina rajt 18 il-rizoluzzjoni dokument uffiċjali tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat tal-Kunsil tal-Europa e, fuq il-website tal-Kunsil tal-Europa hemm 34 referenza illi, e, illi fihom għal il pozizjoni tal-Parlament. Umbat hemm anki rikors appell għal orti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem, issa naraw x'se jiddeċidu huma u kif intqal ħafna drabi e, e, ilhom 10 snin illi il-Washington Post e, ħabbar għall-ewwel darba il-fatt illi CIA għamlet din il-kwistjoni fuq il-membri al qaeda Kien hemm ħafna ħarriġ u fil-rapport Fava kien hemm anki referenza fl-aħħar biċċa tar rapport għal possibilità ta' mekkanizmu li kien jista' jagħmel referenza l-artikolu 7 ta' Trattat tal-Unjoni, ċoe allerta fil kasta riski u nkella sanzjonijiet jekk ma jiġux rispettati il-valuri importanti skont l-artikolu 2 u fi riżoluzzjoni hemm miktub propju da. Jiena naħseb illi din hija referenza importanti ħafna anki meta wieħed jaħseb fuq il-sentenza safe harbor illi il-liġi titħol fil-politika u e, imma il-liġi hija ħaġa fondamentali id dik is-sentenza tajdenna li hemm valuri li ma nistawx ma nistawx ma natux, ma, ma natuhomx importanza, la fisem is-sikurtà, la fisem fis-sigret, la fisem fil-sikurtà interna. Eh, ma nistawx inżommu silenzju issa fuq it-torturi u fuq is-sigret tal-istat. u din hija eh, sensazzjoni li nieħdu. U jiena ah, naturalment qed nitkellem fuq Italjan. taljan eh, jiena se nispiċċa issa minut oħra. Il-gvernijiet Taljan, dak il-ħames gvernijiet <coughs> kienu kontra eh, il-kwistjoni tal-Abu Mar u il-gvernijiet il taljani mm, poġġew il-sigret tal-istat un-bat marru għal uh, orti kostituzjonali wara rizoluzzjonijiet ta'kom tal-Parlament Ewropew u tal-orti eh, Ewropea. Il-Parlament Ewropew kien isu Kassandra, profeta li qed jara minn qabel. Min Jena naħseb illi l-Parlament dak li jrid hawnhekk illi jimbotta biex l-autoritajiet jihdu passi miex il-kwistjoni li hemm istituzzjoni li timxi qudiem qabel oħrajn. Jiena naf li hemm tensjoni politika bejn dawn l-istituzzjonijiet, però aħna għandna bżonn ta' parlament li ma jkunx dajef. Mhux qed ngħid li hu dajef, imma jrid ikun iktar qawwi. <coughs> ma jistax jiddefendi drittijiet ta' ċittadini minajr ma jisforza ruħu eh, sal-aħħar net illi naslu għall-ugwaljanza. L-Kumitat fuq it-Torturi ġiet eh, ikkotata ħafna drabi u dan miex liġi li e, e, e, irridu namlu fil-kwadru un waħlu għam ħajt Fi rizoluzzjoni ta' 11 ta' frar tal-2015 hemm miktub illi irridu natu l-President biex il-risoluzzjoni tiġi trasmessa l-Kunsill u l-Kummissjoni mhux biss biex jaqrawha biss imma anki biex joperaw biex jaġixxu min kiser drittijiet għandu għandu jiġi kastigat skont id-drittijiet fondamentali u dana huwa dak li naħseb li jista' jagħmel il-Parlament u il-setat eh, tal-kumitat tagħkom. U jiena eh, permettuli nixtieq illi nara anki koerenza bejn l-imġiba tal-parlamentari illi fl-Europa jiffirmaw u jappoġġaw dawn il-prinċipi fondamentali. bat, fl-istati tagħhom nazzjonali anki fl-Italja eh, ma jgħidu xej, anki Claudio Fava niftakru eh, illi għall l-istess affarijiet kemm fl-Italja kif ukoll fl-Ewropa. Imma mhux kullimkien jiġri da u mhux dejjem jiġri da. Eh, hemm imġiba fil-Parlament Ewropew u imġiba differenti fil-Parlament Nazzjonali. U nala illi il bieraħ il-President Mattarella, il-President Taljan, tkellem dim il-membri tal-Parlament u għalli li jridu namlu mod li l-leħen tal-Italja tkun ta' autorità li titkellem fuq il-paċi, tolleranza u demokrazija u l-istat ta' dritt u ma dawn ir-raġunijiet li l-kontinent tagħna u hija oazi ta' sikurezza. U għalhekk jiġu l-immigrati, l-ebda pajjiż ieħor ma' l-ebda pajis jista' jirsolvi waħdu il-problemi tal-kriżi ekonomika, tal-migrazzjoni jew tat-terrorizmu u dana għarru President Mattarella. Jena naħseb u koll fuq il-kwistjonijiet ħmerijiet li tajdu fuq il-PNR e, mandom lebda sens u jena nittama li tkunu int komissa li taħdmu u taġiċu u minar ma tiqfu u u hawnhekk nista' nikkwota lil eh, Serkas li u awtur Spanjol. Irridu morru li lem mill-fatt li nenunċaw l-attività tana u illi l-organizmi kollha m'andikunu ikunu għandhom għandhom jaġixxu u u jekk ikun hekk hemm bżonn eh, nagħmlu anki sanzjonijiet. Chiedo se sforato di 4 minuti. Grazie skużawni jekk biss berba minuti. Ma jimportax dik il-prezentazzjoni vera sabiħa u tkellimt ħafna passjoni. Aħna tlabni sa biex titkellem fuq il-kas ta' ta' Sur Romar u anka dwar il-rapport ta' Sur Fava u l-inkjesta li kienet imexxi Sur Coelho. U inti verament tajtna idea ta' xinwa responsabiltajiet u naħseb li kienet xi ħaġa verament sivja u li tista' tenna ħafna. Il-professur Daffi li kellem li jmiss ma setax jiġi kelli kanċella tal-aħħar minuta mela nista' nissieden issa l-aħħar kellima. Amrit Singh li hija l-uffiċjal u li għas-sigurta nazzjonali u għal-kontra terrorizmu għall-inizjattiva tal-ġustizzja tas-soċjetà miftuħa hija qiegħda tmexxi l-litigazzjoni strateġika fuq id-dokumenti u anka tagħti pariri fuq id-drittijiet tal-bniedem kontra terrorizmu. Grazzi ħafna tal tunu l-opportunità li nitkellem f'dan is-smih. Dan is-smih huwa verament xi ħaġa li aħna kuntenti biha. Aħna fil-fatt nittamaw li l-Parlament Ewropew ħajkomplu bil-sforzi ta'kom ħallintom tħedġu l-investigazzjoni fuq dak illi ġara wara illi skoprina dwar dak il-kas ta' CIA. Forsi nista' nispjegalkom daqsxej fuq xi xaħna konna involuti jiena dim kemm il-perspettiva tal-Istati Uniti kif ukoll mill-perspettiva Ewropea. Jiena kont qed naħdem fuq dan il-każ mis-sena 2001 u kont ukoll l-awtriċi ta' rapport li kien jismu Globalizing Torture, li kien qed jiġbor il-punti jew learning ta' bosta gvernijiet li koperaw mal- CIA u dawn l-operazzjoni speċjali tal-elezzjoni jiena fil-fatt kienem kontu l-konsilira għal sur għal nashri u d-dim l-Qorti Ewropea ta' ġustizja kontu kol l konsiljira kontra il-Polonja aħna fil fattur irbaħna dak il-kas fl-24 tal-Lulju tas-sena li għaddiet kien aħna ħriġna b'din is-sentenza verament importanti u jiena wkoll konsiljera għal proċedimenti li palissa għadhom għaddejjin kontra l rumanija <coughs> Jiena naħseb illi kif intqal fil-panel ta' qabel huwa ċar il-każijiet kontra il-Polonja u r-Rumanija huma parti mill-istess storja, mill-istess fatti. U għandhom l-istess infrastruttura legali bħala każijiet brabta mal-operazzjoni ta' CIA fl-Europa. Mela, aħna dak li għanna wek għanna żewġ deċiżjonijiet importanti ħafna li tieħdu mill-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bnida waħed kontra il-Maċedonja u żewġ sentenzi kontra l-Polonja it-tlieta li huma ħarġu fl-istess ġurnata li qed jżommu lill maġedonja u lill-Polonja responsabbli minħabba li kienu konxi ta' dawn l-operazzjonijiet segreti ta' CIA. Dawn is-sentenzi ma' verament importanti minħabba li qed jistabilixxu preċedent legali għal proibizzjoni tal-kooperazzjoni tal-Istati Ewropej. U kwistjonijiet serji għadhom pendenti dwar il-dawn is-sentenzi ġifiri aħna rridu naraw jekk il-gvern ta' Maċedonja u l-gvern tal-Polonja jixtieq jagħmel investigazzjoni effettiva kif huwa mitlub mill-qorti kemm fil-każ tal-Maġedonja kif ukoll fil-każ tal-Polonja l-qorti ikkonkludiet li l-gvernijiet ma għamlux investigazzjonijiet effettivi jekk kif huwa mitlub mill-Konvenzjoni Ewropea, ġifieri jiena xtaqt li dan ngħidulkom qabel ma nkompli u ngħidallilkom lil din l-udjenza ġifieri li hemm sentenzi serji sta fil-fatt aħna għandna Issa l-kwistjoni tal-implementazzjoni li importanti ħafna ta' dawn is-sentenzi. Dan l-aħħar f'Marzu ta' din is-sena propju l-Kumitat tal-Ministri dan il-Kunsil tal-Ewropa għallu li huma mħasbin inkwetati ħafna fuq ċirkustanzi partikolari illi qiegħed jinżamm fihom is-sur għal-naxri li mħabba li palissa qiegħed jinżamm fi Guantanamo Bay bit-teddita tal-pina tal-mewt. Ġifieri nixtieq ġdurkom l-attenzjoni għal fatt illi dawn il-każijiet ta' detenzjoni sigrita u tortura mhux biss ikkonċernaw l-artiklu 2 tal- anzi l-artiklu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar it-tortura, iżda anke l-artiklu 2 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-pina tal-mewt. Fil-kas ta' għal-naxġi kontra l-Polonja, il-Qorti Ewropea sabet mod speċifiku li kien hemm ksur tal-artiklu 2 tal-Konvenzjoni Ewropea minħabba li l-Polonja kienet edha tejn l-Istati Uniti sabiex jitrasferixxu l-Sura Naxri mit-territorju tal-Polonja ħalli ikun soġġett għal proċedimenti qoddim il-qorti konsegwenza possibbli tal-pena tal-mewt. Il-kas li għandu s-sura naxri kontra r-Romanija bħalissa eh, għandna irridu naslu għal rapport, ġifiri mux bissem kwistjonijiet li għandhom xieqsum tortura fil-Rumanija, iżda aħna irridu naraw li fil-fatt il-Rumanija involuta wkoll billi enet li l-Istati Uniti ħalli tagħmel trasferiment ta' dawn il-priġunieri, jien nitlobkom sabiex ta' attenzjoni partikolari l dawn is sentenz minħabba li dawn il-każijiet din jiddeskrivu ksur serju ħafna tal-Liġi Internazzjonali tal-Konvenzjoni Ewropea Internazzjonali sa dwar ir-rapport tas-Senat e kif qal il-panel ta' qabel. Iva veru aħna qegħdin nistabilixxu mingħajr dubju ta' xejn li kien hemm post ta' detenzjoni sigrita fil-Polonja aħna stabilixxejna mingħajr dubju ta' xejn li kien hemm post ta' detenzjoni segreta fil rumanija kif ukoll anka fil-Lutwanja. U nixtieq ngħidilkom illi din mhijiex bis storja illi kienet ikkonfermata mill-fatti u provi ta' ġurnalisti, zdan kam mir-rapporti kif ukoll mill-istqarrijiet li ħarġu bosta drabi mill-kummissarju responsabli għad-drittijiet tal-bniedem. Inkluż anke Sir Thomas Hammenberg li f'Marzu tas-sena 2012 ressa eh, dossier dwar provi eh, dwar dan il-ċentru ta' detenzjoni u dan res u l-prosekutur pubbliku fil-Rumanija u Sur Hammenberg marċiva lebda tweġiba. Jena naħseb li importanti ħafna li minħabba it tweġibiet li aħna rċivejna u reazzjonijiet, aħna rridu nikkonsidraw il-kummenti ta' Sinjura Ġoli fil-kontest iktar wiesa tal-prattika tal-Rumanija tal-konfiska u tal ċaħta tal-fatti. Minħabba li dak li aħna nafu u dan huwa fil-fatt għanna l tiegħu fil-dokumenti tal-Qorti Ewropea illi l-awtoritajiet rumeni mod konsistenti kienu qegħdin jiċħdu il-fatt li f'pajjiżhom kien hemm din dan ċentru ta' detenzjoni dan il-ħabs sigriet tas-CIA. U dan minkejja l-provi verament impressjonanti illi ħarġu mir-rapport tas-Senat li kien ikkonfermat e, e, mill-Konsil tal-Ewropa, mir-rapport tas-Sur Martins ukoll u xorta waħda naħseb li din iċ l-ura min-naħa tal-awtoritajiet rumeni mhijiex taħta kredibbli minħabba li għandna daqshekk provi u anke dil-fatt li l-awtoritajiet rumani kienu qed jiġtu b'mod konsistenti qegħdin juruna x'inija l-istampa kompleta ġifieri l-Rumanija u rew li huma mhumiex lesti il jagħmlu investigazzjoni effettiva u din hija xi ħaġa illi fil-każ ta' xiri kontra l-Polonja aħna rajna li huwa importanti ħafna ġifieri dak li huwa importanti mhux dak li qed jgħid illum jew li ħajjgħid għada il-Gvern ta' Rumanija iżda rridu naraw x'kienet l-istorja kif ġabruħu l-Gvern fuq perjodu ta' żmien fuq pereżempju l-aħħar 10 snin u aħna rajna bosta drabi anka f'dan il-panel kien hemm bosta nies li qalu hekk li l-fatt li l-Rumanija kellhom ħabs sigrit ta' CIA aħna dan ikkonfermajnieh minn Human Rights Watch fis-sena 2005 għaxar snin ilu. Ġifiri, jekk aħna nħarsu li il-mod ta' kif ċaħdu dawn il-fatti l-awtoritajiet rumeni, wieħed jista' jikkonkludi illi memx rrida illi jkun hemm investigazzjoni effettiva U għal din raġuni dak li aħna rridu nagħmlu issa huwa li fil-każ tal-naxiri kontra il-Polonja aħna rridu naslu automatikament tal-konklużjoni li r-Rumanija qiegħda tikser il-konvenzjoni Ewropea hekk kif il-Polonja wkoll kisru ir-regoli tal-Konvenzjoni Ewropea. Din hija konsekwenza loġika ġifri aħna inħeġġu l-Parlament Ewropew sabiex jieħdu nota ta' dan il-fatt. Il-fatti brabta mar-Rumanija kienu stabiliti mhux biss mir-rapport tas-Senat iżda kif qal sur Black qabel ma ħareġ ir-rapport mis-Senat Amerikan, il-Qorti Ewropea kienet edha tisma ix-xhieda illi konfermaw illi kien hemm ħabs sigriet fir-Rumanija u din is-sentenza ħarġet fl-ulju ta' sena 2014 qabel ma' rapport ta' senat ħareġ fil-pubbliku. Aħna s nafu għanna l-provi illi il-rapport ta' senat jgħat jikkonferma l-ħabsi grid fil-Rumanija fetaħ fis-sena 2003 u inala dan il-ħabs f'Novembru tas sena 2005. U meta l-qorti fil-fatt kienet tikkonfermat illi kien possibbli li l-Polonja kien jgħat eh, jaħbi li kien hemm ħabs sigriet fil-Polonja kol ma nistgħux aħna nemnu illi l-autoritajiet rumeni ma kienux jafu bil-fatt li l-proġinieri kienu qed ikunu trasportati lejn ir-Rumanija u jinżamu f'dan il-ħabs sigriet ma jistax ikun. Ir-Rumanija żgur illi eh, laħqu ftim ma l-Istati Uniti ħalli jkun hemm dan il-ħab sigrid u apparti minn hekk aħna din ngħidu li li l-Istati Uniti <coughs> ħassu xi 8 miljun dollaru lill-awtoritajiet Rumeni. Jekk huwa veru li r-Rumeni ma kienu jafu assolutament xejn fuq din il-ħaġa, kif jista' jkun li rapport tas-Senat jirreferi għal ftejim mal-awtoritajiet tar rumanija u jirreferi wkoll għal miljuni ta' dollari illi kienu tħallsu lill-awtoritajiet tar rumanija ġifieri għandna kwistjonijiet serji ħafna hawnhekk dwar dak illi għandu x'jaqsam mal-investigazzjoni l bħalissa għaddejja fir-Rumanija u lej fejn ħadd wassalna jiena nixtieq ngħidulkom ukoll apparti minn li din investigazzjoni ma kienieċ qed eh, tifeta ħana fil-fatt rajna illi eh, għandna jkollna eh, każ kriminali għalli bekk aħna nkunu nistgħu ninvestigaw ksur tal-artiklu 3 ġifiri jemżon ta' investigazzjoni kriminali u din l-investigazzjoni kriminali ma nfetħiċ kmini bizzejiet, infetħet biz wara li s sura xiri ressa il-ment fis sena 2012. U l-qorti fil-kas ta' Sura l-Nexri għalu illi l-istati membri għandhom l-obligu illi imexxu investigazzjoni huma minnaħa tagħhom wara illi kunem il-provi illi kienem kas illi kien dubjuż. Waħna fil-fat konna nafu li kienem kas li kien dubjus mis sena 2005. <coughs> Fil-fat huma kienu jafu fil-sena 2005 u anka qabel minħabba li huma kienu diġà ftemu mal-awtoritajiet Amerikani jekk inħarsi lejn l-affarijiet li aħna nafu aħna nafu li fil-fatt kien hemm ċertu nies fl-awtoritajiet eh, eh, Rumeni li kienu jafu b'dak li kienet jiġri ma jistax ikun, ma nistawx nemnu aħna li huma ma kienux jafu b'xejn. Jina nishtiq intem l-interventi billi nisħaqfu dak il lint ntqal minnaħa ta' ħafna nies li parteċipaw f'dan il-panel u anka fil panel sta qabli ġifiri illi hemm provi ċari li qegħdin jistabilixxu li kien hemm ħabsijiet sigriti fil-Polonja, Rumanija u Litwanja. U aħna għanna provi wkoll li kien hemm numru ta' stati membri oħrajn li kienu qegħdin jikkoperaw ma' CIA jew permezz tal- provizjoni ta' eh, l-airspace u nkella permezz ta' provizjoni ta' servizzi tal-intelligenza din hija xi ħaġa importanti ħafna li aħna rridu nkunu nafu u intom bħala Parlament Ewropew titu tkomplu tisqu fuq eh, il-fatt illi tidu eh, tkomplu taraw illi min huwa ħati għandu jassumi responsabilta għal dawn il-ksur gravi ħafna tal-istat ta' dritt. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Singh. Grazzi issa nista nifta il diskussjoni nibdew bis-sur Koelio Kieġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtin ringrazzja l-mistiedna għal-prezentazzjoni Sur Petaru għasib jaf filina jina nammeraħ ħafna s sus Pataro, eh, namrak ħafna xogħol illi għamilt inti, l-investigazzjoni li għamilt mxejt inti kienet verament importanti għall europa Ħafna verament jiddispjaċina għal ma kienx hemm inkjesti parlamentari kif suppost. U kien hemm ma kienx hemm laqas inkjesti ġudizzjarji kif suppost issa. Issa illi s-sur Pataro wasal sabiex juressaq kazijiet u juressaq sanzjonijiet kontra ċertu nies, dan jurina jatina eżempju illi l-immunità miex ħaġa normali li jista' jkun hemm konsegwenzi għal dawk li jiksru liġi. U ma jispettawx id-drittijiet tal-bniedem għalhekk aħna verament kuntenti li qed naraw li s-sur Spataru qed jiddefendi l-istat ta' dritt u apparti minn hekk nafu li r-riżultati mhux dejjem jiġġustifikaw il-mezzi illi nużaw sabiex eh, niproċedu zzajjina nishtiq nixtieq nappella lilna l-koll li nispiraw ruħna minn dak illi qal sur Spataro. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi dinu għabarra mit-termini ta' referenza l-mekkanizmi ta' skrutinju nazzjonali dwar dawn l-abbużi mhumiex qed ikunu implementati bisħieħ. F'numru ta' każijiet fil-fatt aħna rajna illi l-kumitat ħadem ħafna fuq in nuqqas ta' kontroll konsistenti u fuq il-kontenut tax xogħol li kienet issir minnaħa tal-servizzi tal-intelligenza. Tal kienem min laqas li kien kontrollat, kienem u kol ċertu pajizi illi għandhom setat ta' kontroll miktubin fuq il-kartiz da mhumiex implementati fil-verità. Issa, aħna qegħdin nitkellmu fuq kompetenza nazzjonali hawnhekk dwar dan l-iskrutinju. Issa aħna rridu naħdmu flimkien mal-parlamenti nazzjonali. Ħalli konna skambju ta' opinjonijiet, aħna għandna numru ta' studji tal-Parlament Ewropew qegħdin iqablu dawn it-tradizzjonijiet. Iżda jekk aħna ħammorru lil minn hekk, dan ifisser li aħna ħankunu qegħdin immorru lil mis-setat illi għandna mill-ewwel mid-drittijiet li aħna għandna l-imħalfin naturalment jixtiequ li kulħadd jaħdem skont dak li huma jista' jagħmlu, allura aħna nixtiequ li nkunu qegħdin nagħmlu l-istess ħaġa wkoll li nagħmlu biss dak li aħna ntitolati u għandna il-mandat li nagħmlu. Sinja Gomez. Grazzi na wkoll nammira ħafna x-xogħol li għamel sur Spataro fl-Italja u nixti ngħidu li dak li jagħmlu kien verament importanti sabiex aħna nifmu dak li aħna qegħdin nagħmlu. Aparti minn hekk, kiena nishtenejti li l-abbus ta' sigrit tal-istat hija xi ħaġa li qiegħda twaqqaf wa twaqqafna milli ħu naraw li fil-fatt in-nies jissumu responsabilta tal-ħtija tagħhom. Kif għal sur Carlos Coelho għadu kemm għal li mhuwiex il-xol tana, u mux fil-mandat tana li aħna deċidu minn waħat jew le. Iżda huwa xol u dmir tana li nejdu l-gvernijiet u nakkazawhom bil-fatt illi huma din jippruvaw jaħbu għal ħaddieħor, jaħbu għal politiċi illi għandhom ħafna setaw u li fil-fatt din immexxu l-uffiċċju tal-intelligenza. Ta illi fil-fatt qegħdin iżommu dan affarijiet segreti li kienu qegħdin waslu għal dawn il-każijiet ta' tortura. Jiena naħseb illi huwa il-xogħol tagħna u dmir tagħna li nagħmlu hekk li nwissu l-gvernijiet tagħna dan qiegħed isir diġà fl-Italja u allura li tisir anke fil-pajjiżi tagħna. Jiena, fl kif s-sur Koelho, konna għedin nżuru Rumanija fl-ewel zjara li għamna fis-sena 2007. aħna ġejna l konvinti li kienu għedin jiktbu fil-fat għallulna ħafna minnom dwar il kontraduzzjoni jina niftakar li kienem il-rappresentant ta' servizzi tal-intelligenza li għallilna li dawn it-tiriet strambi eh, mill-Amerika li kienu ġejjin fil-fat kienu bid-destinazzjoni għal-post fejn kien hemm dan il-ħabs sigriet, jiġifieri irreferu għal din il-ħaġa, il-kollegi Rumeni sa jridu jiqfu jikdbu, jiqfu jitxdu issa ħna nafu ġġara miex għafek tibqaw tikdbu, ejja nassumu kuħat jassumi responsabilta tiegħu u nidentifikaw li dawk li huma ħadd jew nixtieq issa nirreferi għal Portugal. Mħabba li l-professur Gilt għalinna kif fil-Polonja is-servizz militari ta' intelligenza tażel bħala is-servizz l-iktar kien magħruf għal responsabilta. Aħna fil-Portugal mhux biss is-servizzi segreti iżda anke il-militar u l-armata. Fil-Portugal aħna għandna lista ta' titjiriet militari li kienu edin jgħaddu mill-airspace tagħna u l-inħarġ permessa li jom dawn kienu titjiriet militari ġifiri kien hemm kompliċità mhux biss bejn is-servizzi sigriti tal-Portugal iżda anke minnaħa tas-servizzi tal-Armata u din hija xi ħaġa verament serja. U jiena f'pajjiżi dak li nexxieli nagħmel fisem eh, il-partit u kanka mort kontra il-gvern tal-partit tiegħi stess minħabba li akkużajthom li kienu qed jipruvaw jaħbu xi ħaġa daqshekk eh, serja u gravi aħna ma nistgħux inkomplu għaddejjin daqs li kieku aħna nistgħu naċċettaw li s-servizzi segreti jistgħu komplu jaħbu dak illi fil-fatt ġara. Grazzi ħafna kollegi. nixtieq illi għal beneficju tal interpreting kunnu għadin nitkemmu daqsxejn inqas unżommu mal-ħin. Sinja Kudrika, grazzi ħafna, Sir President, bla dubju ta' xej, fis-sena 2002 u 2003, il-servizzi ta' intelligenza pollakki kienu jikkoperaw u jaħdmu flimkien ma' CIA dwar din il-kwistjoni tal-ċentru ta' detenzjoni. Il-kwistjoni kollha hekk għandha x'taqsam mal-level superficiali din ngħidu l-gvernijiet kienu qegħdin jaħbu il-verità u li fis-sena 2008 aħna fil-Polonja ġerna l-prosekutur pubbliku, anzi tajna l-indipendenza l-prosekutur pubbliku. Qabel dak iż-żmien il-Ministerju tal-Ġustizzja kien jaġixxi bħala l-prosekutur pubbliku, ġifieri issa għandna l-prosekutur pubbliku li huwa indipendenti mill-Ministerju tal-Ġustizzja. U l-Gvern ta' bħalissa eh, ikkritika ħafna din it-tip ta' proċedura il-possibilità illi il-politiċi jista' jkollhom influenza <laughs> fuq il-persekuturi din hija xi ħaġa illi issa hija limitata. Jiena nixtieq insaqsi x'taħsbu intom taħsbu li hija xi ħaġa tajba li l-prosekutur pubbliku issa huwa indipendenti mill-politiċi u mill-gvern. Jiena naħseb li l-firda ta' dawn is-setat Dan ifisser li fil-fatt il-politiċi għandhom inqas kontrollu inqas influenza fuq dak li qed jagħmlu l Pubbliku u s-sistema ġudizzjarja. Apparti minn hekk minn dak li smajt jiena l-Polonja kienet insomm mal-deċiżjoni tal-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem aħna fil-fatt l-ewwel qabel kollox nedejna eh, appell u ħallasna l-aħħar kummens fil-fatt kumpens xi mit-telf euro ma nafx eżattament jekk din ċifra eh, korretta jew le jew jekk sejra żball. Mit-telf euro kien jiena ċerta li intom tafu x'kienet din eh, dan l-ammont, x'kien dan l-ammont ta' flus eżatt. Issa, minħabba il-firda tas setat li għamilna fridna ħna l-prosekutur pubbliku u liħ indipendenti, għanna l-rati u sistema ġudizzjara li hija sistema indipendenti issa ħafna drabi aħna edin nejdu li proċeduru ma twal wis u ma wis burokratiċi issa apparti li dan huwa veru u naħseb li huwa fidejn il-sistema u l-prosekutur pubbliku illi jieħu din il kwestjoni u ma jridu ċaraw il-ċirkustanzi aħna bħala politiċi ma nistawx nindaħlu minħabba li jekk nagħmlu aħna nkunu qegħdin nindaħlu u fl independenza tal-rati. Grazzi, grazzi tal semmejt fil-qosor, sur void. <coughs> Ja, danke. Grazzi ħafna, eh, Sur President, il-mistoqsija tiegħi hija assur spataru minħabba li hu qal li fil-fatt kien hemm diġà investigazzjoni li saret fuq eh, dawn l-uffiċjali tal-CIA. Eh, U nixtieq ngħid li ma tip ta' ħnina wieħed jista' juri għal uffiċjali li kienu qegħdin jirturturaw il daw kollu. Fil-fatt huwa tkellem fuq in-nies li kienu kundannati wkoll fl-Italja. Kien ikkonfermat ukoll li l-President Amerikan ta' umunità li l-dawk li kienu verament edin jipparteċipaw fit-tortura. Intom kif għamiltu għadin il-ħagġa? Nis kienu prezenti, kienem fil-fat orti tal-appelli, un kella kif imxiet il-proċedura? Zintveld, please. Signor Entfeld, fil-qosor, nishtiq nirgazza sur Spataro Nirringrazzja ħaxolt kollu u nixtieq kollu ringrazzja rapporta għal xol li jett ehm, jagħmel. Issa aħna bdejna bit-talba għall-ekstradizzjoni għall-aġenti tas-CIA li ġew kundannati fl-Italja u issa din fis-sitwazzjoni fejn jistow forsi jispiċċaw ehm, Jilsa, u eh, dani jorqatni li l-Unjoni Ewropea li l-pajzi tal-Unjoni Ewropea donnom l-essi eh, li jibatu eh, in nis lejn l-Istati Uniti mill-kontra forsi li mħalfin u l-Unjoni Ewropea t tistudja dan l fatt kien hemm każ reċenti fl-Olanda fejn imħallef ir-rifjuta l-estradizzjoni ta' bniedem żagħżugħ fejn ġi sospettat eh, mill-Istati Uniti li eh, kienu involuti eh, fi attivitajiet terroristi fejn qalu li dan ir-raġel ma kienx sej ma setax jistenna forsi proċess ġust u hemm xi taħdidiet dwar kif aħna naħdmu fuq dawn il- talbiet ta' estraduzzjoni fl-Istati Uniti jew viċi versa jew hemm xi forsi xi imħalfin fl-Istati Uniti li għandhom xi eh, opinjoni. Mbagħad dwar l-appell tas-Sinjura Gomes aħna mhux dejjem nipprattikaw dak li aħna ngħidu hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna se nivvotaw fuq riżoluzzjoni ġdida fil-kwistjonijiet li qed ikollna dibattitu fuqhom illum u il-gruppi mux se jivvotaw skont l-istqarrijiet li saru għawnek meta nħarż lejn il-leġislazzjoni li aħna għaddejna dana mux eh, konformita ma l-istqarrijiet li saru illum għalek għafna se nkunu konsistenti eh, mal-prinċipi, mal-valuri, jew inkella se nadu leġislazzjoni li eh, taddi testa legalità jew kostituzzjonalità Umbat eh, aħna samorru d-dar, aħna sodisfatti u xorta waħda għaddu l-leġislazzjoni li ma tikkonformax ma dak li qed ngħidu. U għalek forsi jek naddu għal-vot dan warna s-sinar forsi tridu t-studjaw il-kuxjenza l-programmi u għandkom t-votaw skont dawn il-ħsibiet. Sur xogre. Grazzi, President, uh, skużani, ma stajċ insegwi il-battutu kollox kelli il-Komitat uh, eh, Emplem. Signora Gomes, l-ex kap ta' servizzi regal, eh, servizzi um, segreti um, Sur Tomes ta' Rumanija, kien il konsulenta nejta ta' president u f'Deċembru tal-2014 ammetta għal li jem xie politikanti kol fl-Romanija li għadhom għatiċ doħdan, ġifi u għametta li kien detenzjoni temporanja u ehm, dana kien ftit qabel ma il-Rumanija daħlet f'NATO ehm, u għalek ehm, ġifiri aħna ħdimna ħafna fodritiet tal-kussijiet tal-bnidem qabel ma falna fl-Unjoni Ewropea ħdimna ħafna kem U minn u tlitaħna vera batejna sabiex nikonvinċu l-President tal-Istat Sulja l-Jesko li uh, Iva l-Olokost eżista għax huwa il fejn u kolla ċaħħat uh, din il-kwistjoni. u dwar il-kwestjoni ta' drittijiet tal-bniedem fir-Rumanija u um, nista' ngħidilkom ġifieri bħala esperjenza tiegħi ta' minoranza fir-Rumanija. Get ħafna għal membri Sur Lopez Agular. U dwar l-istqarrija eh, dwar din il kustjoni u li dwar il-panelist li aħna stedinna Em u kol kazijiet eh, ġudizzjarja inti semmejt u kol iż-żewġ eh, aspetti klassiċi u ovvjament eh, Iva l-istat ta' dritt huwa dwar dawn l-affarijiet u n-numru ta' kazijiet eh, li jespiċaw il-qorti fu l-merġi tal-fat tal-kazijiet u ehm, dwar il-ħtif legali eh, u il-nuqasta prassi, CIA u eh, zama dawn u ma kazijiet limitati u għal-kem mela sarra dal-affarijiet għonek fil-Parlament Ewropew u rridu nirrikonoxxu li eh, ir-reazzjoni tal-opinjoni pubblika tal-istati membri ġew kienu limitati ħafna. Ma tantx eh, kienu ħafna qali tqajjem dwar daw l-affarijiet għalhekk skont dak li staff inti stess eh, dwar ġifieri il-każijiet ġudizzjarji limitati huwa l-iktar relevanti eh, minnom ġifirt nitkellmu dwar il-kwalità ta' tweġiba, il-kwalità. Fi fema tiegħi il-każijiet eh, taljani eh, tal-Italja huwa sinifikanti u ma nixtieq nisma' l-opinjoni tagħkom fuq il-każijiet ġudizzjarji u l-analiżi wkoll ta' tweġibiet ġudizzjarja. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um, so... Grazzi ħafna il-kollegi tagħna sur Spitaro sabiex jwieġbu Ħames minuti għal kull persuna, skużawni. Forsi tistgħu twieġbu għal mistoqsijiet li tridu mbagħad tistgħu tagħmlu xi kummenti wkoll. Nittama li uh, eh, it tweġibiet ħajkunu jkunu ċari U ħanibda bil-mistoqsija li sarret li dwar jekk il-prokuratur irid ikun indipendenti mill-eżekuttiv. Iva, Iva. Eh, mela, ma minnaw riservi, imma nixtieq ngħidilkom li dan id debattitu jsir il-ħin kollu fl-Italja huwa min fil-gvern ġifiri jew naħa jew oħra jew tan-nofs dejjem hemm xi tip ta' ġifiri ħsib li nanċettaw li sistema ġudizzjarja indipendenti u hemm iż-żminijiet ta' Mussolini ġifiri fl-1940 kien hemm duċ li ħare li daħal fl-awla fejn kien qed iċċelebraw l-anna ġudizzjarja li mħalfin il-kbar huma Eh, laqawk eh, l-duċe u l-Ministru għal ġistizja għal-duċe l-imħalfin qed jħossu id-dmir tagħhom imma manħabbar ġnijiet politiċi irridu iżommu mal-kotiġi qed inqassar hawnhekk. Mela dak kien dak iż-żmien issa ma'dux il-każ anke jekk persuna l-um il-ġurnata l-Italja taħseb li pereżempju li s-setat ġudizjari irridu jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom fuq il-korruzzjoni fuq id-diżastri tal-ambjent u li jżommu dimajnejjem l problema li l-ekonomija tfaċċa ġifieri kważi li l-kriżi ekonomika trid tiddetta x'inhuma l-regoli tal-investigazzjoni ġudizjarja ma' sistema tagħna tajt li hemm żewġ punti importanti, tliet għansi. L-ewwel, l-amministrazzjoni pubblika taljana hija indipendenti daqs l-imħalfin. sir eh, amministrazzjoni pubblika bħal limħalf hemm eżamijiet, hemm eh, kompetizzjoni miftuħa mbagħad il-persuna jew issir imħallef jew Eh, jew amministrazzjoni pubblika PM. U ehm, kieku le mela kont jena najt li din il-persuna għandix tkun hemm imma għax il-liġi qed tiggarantixxi li ċittadini garanzija ta' ugwalenza mbagħad it tin nifat li l-azzjoni legal l-investigazzjonijiet fl-Italja obbligatorja mhux xi ħaġa fakultattiva, ġifieri jiena ma nsax nażel li kunem investigazzjoni jew le fisem eh, raġunijiet ta' opportunitajiet tal-leanzi internazjonali le jiena obbligati t-tillet puntu ħanala għaw il-sistema qed xed tipproduċi. Ġifiri li l-pulizija li tagħmel l-investigazzjoni, ġifiri l-pulizija tiddependi fuqna biss, mhux fuq il-Ministru tal-Intern jew il-Ministru tad-Difiża. Dana ġifiri jiddependi fuq l-awtoritajiet ġudizzjarji, ġifiri l-inkesta jew l-investigazzjoni indipendenti, ġifiri s sistema tagħna u għalbqija. Iva, l-indipendenzja mhux valur astrat dana jitlek ukoll l-aspetti professjonali ġifiri importanti li l magistrat ikun speċjalizzat. L-indipendenza tal-maġistrat ukoll qed rifletti fuq l-indipendenza tal-imħalfin li jiena qed li l-Qorti ta' Kassazzjoni ti tikkritika l-Qorti Kostituzzjonali u qalet li din id-deċiżjoni donna Eh, tolqot l-eru tal-possibilità tal-leġitimità u reġinabilizzja tal-sigriti tal-istat u għallek id-dmir eh, ġifiri ta' ċertament ta' reati danna se jispiċċa fl-dejn l-autoritajiet eh, politiċi ġifiri dawna ma' klim vera importanti u għalek importanti u kol ovvjament il-kummenti li saru mill-onorevoli Koilju fuq l-indipendenza tal-autorità legali iva u fuq il-valur eh, ġifri ta' deliberazzjoniet parlamentari u kol fuq il-limiti li għandu l-Parlament Ewropew. Jien ovvjament tkellimt iktar bħala ċittadin minn mħalla fil-politika ma nafx ma nafix. Imma permettu li eh, najtek mbagħad dwar is-sitt rekomandazzjonijiet ehm, li jgħal u eh, dan l-istudju li tkellimna fuq Għet nitkellem dwar rekomendazzjoni tnejn u uh, dana fis-sens ġifir li jena għet ġifir li kunem referenza l-attivazzjoni tal-proċedura ġifir l-artiklu 7 tal-Tartat tal-Unjoni Ewropea ġifir li jgħid kif aħna nafu li kemmem il-fazi tar riskju ta' ksur gravi minna ta' stat membru tal-valuri ġifiri kif ukoll uh, Paragrafu 2 ġifir li kunem ksur gravi u l-eżistenza ta' dan il-ksur. U għalek mela t-nitkelmu dwar eh, sistema stess parlamentari. Ġifir jem eh, possibilità li ehm, jibdow jiġu imnedija dawn il-proċeduri u jem u kol ta' eh, investigazzjoni minna ħat tal-Parlament Ewropew ġifir kif tista' istassir proċedura bħal din ma nafx jek nistawx nitkelmu dwar ksur ma nitkelmu dwar riskju Eh, ġifiri ta' ksur ta' dawn il-valuri. U għalek hawnhekk importanti kolli fil-Parlament Ewropew li jkun hemm seta ta' investigazzjoni iktar deċiżi sur forsi ma mhux se nitkellem iktar dwar dan ma nixkin eh, mhux il-qasam tiegħi. U intkom tafu hemm dawn l-affarijiet u jiena naħseb li hemm possibilità ta' intervent Umbat. Umbat. 5 eh, ta' april tal-2013 il-President tal-Repubblika ta' dak iż-żmien Giorgio Napolitan eh, dan eh, ħafer Persuna u koll ġifiri dwar ġifiri li l-involviment fċija fl-aeroport avjano, ġifiri mżawċ eh, persuna li ġom ħatfa l-aeroport avjano, ġifiri aeroport eh, l-Italja, ġifiri l-mafra eh, sar u mot miftuħ u l-Prokuratur ta' Milan u għal le il-Ministru tal ġestizja u koll mm ma waqafx eh, ma ma marriċi kommenta mbagħad Umbat eh, u koll eh, ġifiri li inta għalli ma kienu qed jikompat kopra ma l-istat dritt u l-ġittijiet tal bniedem imma dana kien moment storiku fejn ġifiri kien hemm intervent fil-kunt dwar il-kundanna definitiva mm, dana dana u koll Storikum batem argumenti legali li huma komplikati ħafna ma tajjeb li nafu li dana ġifiri emmek hemm ħafna kien hemm ħafna kritika mhux milli maħalfin imma mill-persuni legali għax fl-aħħar mill-aħħar hemm għażla politika u fl-aħħar mill-aħħar seta nisa fidejn il-kap tal-istat naf li hemm proċeduri oħra dwar il-maħfra li ssir il-persuni kondannati oħrajn ma nafx kemm saru u min ovvjament ma nistax ngħid jiena kif jispiċċaw f'dan il-każ m'hemmx il-kompetenza tal-maġistratura u l-Prokura Ġenerali li tagħti parir deġa għamlet kienet għalet le jew setajt le u kol. Mbagħad eh, se jgħatat eh, il-kompetenza tal-President tar republika ma nafx jekk il-mistoqsija tiegħek irreferiet ukoll għal kif ħadem il-proċess fl-Italja, il-proċess ġudizzjarju. Nista' nitolbok sa biex tiċċara daqsxejn il-punt tiegħek fuq il-proċess. Skużi, fatu per eh, due minuti. Nishtiq minuti. Nixtieq li jiċċara ma' żewġ minuti u nala. Iwa, mela le, fuq dawn iċ-ċittadini Amerikani, allura kif tista' tikkontonnaw? Daw ikunu preżenti, ikunu n-absenzja, jew kif eh, tagħmluhom preġedimenti? Mela, jiena diġa għedtilkom dwar li ma ġietx rikonoxxuta l-umanità diplomatika ta' ħames persuni diplomatiċi għax eh, dan ma setgħu xi u l-ħadmiet diplomatiċi dwar il-nasenza. Situazzjoni għaddej fl-Italja jekk mela inti ta' il-profili l persuni eh, li miex hemmhekk taf dwar il-proċess u jekk hemm drittijiet ta' difiża ta' din il-persuna mela l-persuna tista' tgħaddi mm, il proċess jista' jsir minn il-persuna u hemm għażla volontarja u hemm ukoll difiża mill-avukati tagħhom u l-Honorevoli Indvelt u koll saqsir fuq l-estradizzjoni dwar l-estradizzjoni nista' ngħidilkom dan li ġej aħna tlabna lill ministeru l-estradizzjoni tal- 26 kolla ġifieri li jsir l-investigazzjoni ħalli bekk li jkun hemm dawn l-istati u sku il-Ministeru l-Konsir, is-sistema tagħna għandu seta li jirrifjuta din it-talba u huwa qal li għal 25 ma kienx hemm bżonn ta' estradizzjoni Fina għanżammiet, imma mbagħad dan sar fl-2013 mhux fil-bidu. Fil-bidu marċevejni xaħna tweġiba għalhekk mela ir-riċerki ta' Robert Rizisellen eh, li nata sentenza ta' disa snin biz eh, sara għaxxum bat wara tletani imma xorta eh, snin xorta wahda kellu bżonni għatta sitt snin ġol ħabs. Mbatt dwar il-mandat tal-Arbest Europa għal għal għal din għal li saret għal għal lek l-Amerikana d-susa ċitaressata ġewwa Lisbona. Ġifiri aħna batna kollox il-Ministeru għal-rifjuta li għamil dawn l-investigazzjonijiet għazla imma fir-rapporti mill-Istati Uniti u uh, l-Italja wkoll hemm ukoll f'tejn bilaterali kif ukoll dawk trilaterali li jippermettu l estradizjoni ta' ċittadini u għaminu li jem ngħid li mill-Italja ġewwa ċadit Italjani imma ma nistax jiena ngħidilkom iva forsi impressjoni enormi ma nistax ngħidilkom li hemm dibattitu fuq eh, ir-raġuni jew il-ġustizzja. U iva hemm bżonn li nassiguraw il-kontra u kol. Mela numru ta' proċedimenti eh, fl-Italja ġifiri sar l-uniku proċediment eh, li mar il-qoddim eh, u n u l-ġnus mawda li tgħidu li dan għalu l-uniku kas numru eżatt tal-proċedimenti, dokumenti ta' komet jgħidu dan u kol l-ġurnalisti u l-istampa. Jena u kol nista' ngħidilkom li mort Spanja u fejn il-proċess infetaħ mill-imħallef u mux mill-amministrazzjoni pubblika mbagħad eh, mela mmorru lura għal eh, diskors dwar il-Ministeri Pubbliċi u mbagħad Mbagħad il eh, kien hemm aeroplan ġifir fuq l-ajru vitra, mbagħad tal-labt fil-Ġermanja x'tanat niżel Fremsta imma dawna minn għalija nagħlqu ma ġara xejn U ma saċalija li najdilkom eh, xinu għal-iktar eh, proġediment importanti ma dak li jirridu namlu fl-Italja aħna mill U u Umbattiva dana wassal għal kondanna Iva l-opinjoni pubblika eh, Iva bil-pubbliku ma tanxi jaffed dwar dawn it-temi ta' spiss u ma importanti jarraw li dana jessir anka mill-persuni ta' kultura kbira ma dana kien terrorist naqra id-dibattitu eh, u dim il-libe wara il-rapport Fenston fejn eh, persuna għalet eh, xaħġa ġifir fuq dan il-fat li setaw jifmu jew forsi femu fxaħġi ktar jena naħseb li dana mux possibli fi demokrazija għana ma nistawx aħna ma nistawx ninjoraw l-importanza ta' dawn l-atti, ta' dawn it-talbit għax Aħna demokrazi veri mhux attaparsi. parsi ejja nkunu ċari u laqaw dawn l-atti tortura mhux biss ma jservu għal xejn kif smajna fir-rapport Fenstein, imma anka jekk iva ma nistgħux nippermettuhom imma aħna joħol u biss eh, raġunijiet eh, sabiex terroristi wet u terrorizmu natuwam nixprunawam aħna l-qoddim. Si. Eh, Miss Singh, please. Signora Singh. Thank you, I, I agree with Mr. Spataro. Grazzi ħafna jena naqbel mal-kommenti eccellenti ta' Sur Spataro u dwar mistoqsija li sarit li fuq il-kas ta' Sur Arnashri kontra il polonia Iva wata bilħaq korret li il-gvern Pollak għamil appell ma danna ġi rifjutat u d-deċiżjoni tal-qorti issa hija finali saret finali f'frar tal-2015 u għamennu wkoll li id-danni jinħalsu mill-gvern Pollak li l-applikanti ma nixtieq nerġa' nisħaq hawnhekk li aħna kelmu hawnhekk dwar l-iktar ksur gravi tal-Konvenzjoni uh, Ewropea kif ukoll il-liġi internazzjonali tortura projbita taħt il-liġi internazzjonali u nafu li sorna xie dana eh, ġi sottomess l-esekuzzjonijiet ta' parsi fil-Polonji u ħafna stress fi eh, Polonja sakemm kważi ideħ um, ħarġu mis-sockets tagħhom u wkoll uh, t dizijiet li jahissir la bustommu u uh, affarijiet oħra vera orrendi u rapporta s senet sena flimkien mal informazzjoni l-ex uh, komissarju ġitti tal-bnidem tal-Konsil tal-Ewropa tal-Informazzjoni li jeder li din l-informazzjoni tikkonferma li sur Arnaxi kien sottomess għal prattika orrendi bl-isem ta' mela l-ikel eh, jenata l-persuna mil-warrani, mm, l-persuna tiġi eh, sforzata li eh, mela t-lajt u li l-ikel jenata minnem warra mill-warrani u E, dan ankiseb fir-rapport tas-Senat eh, sabiex eh, mela ukoll Ehm, jikontrollaw l-imġieba jagħmlu hekk u nixtieq ngħid lill-Parlament li qed nitkellmu dwar ksur vera orribbli tad-drittijiet tal-bniedem u il-fatt li tant huwa kbir dan l-ksur dan qed jitlob li jsir investigazzjoni eh, effettiva u l-asta dan waqt li ovvjament xi ħaġa essenzjali sabiex ikun hemm konformità ma' sentenza tal-qorti mhux biżejt sabiex nindirizzaw aħna dan il-ksur li l-ordi sabet ġifir fil-falliment li investigazzjoni xirqa sir u li dawk li kienu responsabli jinżammaw responsabli għax fl-axħar mill-axħar u għabistan il-proċess ta' personalitajt il-verità li jgħidu ġarra li l-rifuċa li huma responsabli jinżammaw responsabli sabiex bekk nerċertaw li dan l-ksuma jġa Thank you very much indeed to both of you. Colleagues, in the last um, mandate we produced Kollegi, fl-aħħar mandat kien hemm min tkellem dwar investigazzjoni kredibbli u uh, rapport dwar dawn it-titjiriet ta' CIA u riżoluzzjoni ta' frar ta' din is-sena tal-bitna naġġornaw eh, din l-investigazzjoni u sejbiet rabta mal-rapport tal-Kumitat Mażul tas-Senat dan kien ċaġa diffiċli sensittiva u smeħ tal-lum jagħmel parti minn din it-tweġiba u nixtieq jiena nirringrazzja l-kellima tal-li jenuna nagħmlu hekk jiena naħseb li l-istandard ta' kontribuzzjonijiet ta' dan dolodu kien vera għoli u l-istandard ta' kontribuzzjonijiet mill-Istati membri wkoll kien vera għoli, nixtieq nirringrazzja l-kollegi qed nitkellmu dwar kwestjoni sensittiva, diffiċli kontroversjali imma tnuħu peċin nistanajt li jett namlu aħna l-tnaqdu d-dmir tana sabiex natmu fuq eh, minn huwa responsabli u l-politiċi tal-Unjoni Ewropea sabiex nassiguraw eh, politika effettiva leġittima skont l-istat ta' dritt ċaġa vera importanti li namluwa. Il-koordinaturi u il-kumitat kollu kemmu se jistudjaw x'azzjoni addizzjonali rridu nieħdu Hawnhekk nixtieq ringrazzja l-kellima tal-li ħaddu l-ħin sabiex ikunu l-lum u l-partit interessati wkoll li kienu involuti. Grazzi ħafna kollegi għax-xogħol tagħkom ta' dalodu, grazzi ħafna tal-li attendejtu, grazzi. Peccato, peccato non ci sono italiani parlamentari. Vera, ħassa li mawx eh, membri tal-parlament eh, italjani. Le, sur Spataro, imma għawnek eh, dan jieġi streamed live Jiġifieri se jkun hemm persuni Taljani li ħajkun qed jarawk, eh, jkun qed jajtu mal-iskrin jgħidu le aħna Taljani qed narawk qed narawk, jiġifieri qed nitkellmu dwar streaming live. Mela nitlob skuża, niskuża ruħi. Eh, eh, anka surfava forsi qed Jara, nasib miktar, forse nasib nasib miktar nisli segu dan fil-kompjuter eh, mill-li jawnek eh, ħasra ġifir ta' dinja tana moderna tal-lum. Grazie. Colleagues, if are going to stay, we're going to just continue for the next. Kollegi, mela ħankomplu aħna libe ħan għanna nofsija. Nkomplu biktar punti fuq l-agenda na punt numru 11 fuq l-agenda tagħna hekk irridu naħdmu għan aħna jekk intkom lesti li tagħmlu hekk nimxu. Informed. Uh, punt 11. Format uniformi għal viza. Għanna tant x'namlu fil-kumitat tagħna li rridu ma niqfu qatt aħna. Il-rapporter jgħata u koll għanna prezentazzjoni mill-Kommissjoni fuq il-proposta illi nemendaw il-regolament biex ikonna format uniformi il-visa sticker illi ila 20 <coughs> sena hija e, e, e, miftuħa għal frodi u għal falsifikar allora qed tipproponu qed tiġi propost format ġdid. Is-Sinjura e Kaufman hija e rapporter u nitloba tieħu il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sur President. Inti diġà qed tudan aħna xi 20 eh, sena ilu fil-fatt għanna għawek l-applikazzjoni tal-viza li tmur lura l-oriġini ta' Schengen u għal sena 95 fejn l-istati membri kollha u anka l-istati ta' Schengen ġifiri Norveġa, l-Islanda, Liechtenstein u l-Svizzera kienu ftemu li ħajkun hemm viża komuni għal jom il-koll. il il-ftejjim kien imbidel darbtejn, darba fis-sena 2002, darba fis-sena 2008, u dawn il-bidliet kienu sabiex aħna naġġornaw għal normi ġodda, għal regoli ġodda ta' sigurta sabiex aħna naraw illi aħna nkun nistgħu indaħlu is-sistema tal-viss u tas-sistema tan-numri u kol tan-identifikazzjoni. Mis-sena 95 aħna għandna din is-sistema ta', ta viża komuni iżda xorta waħda aħna għandna il-fatt illi fil-fatt kien hemm ħafna falsifikar ta' kwalità tajba ħafna f'ħafna stati membri u għal din raġuni aħna nikkonkludu li jekk il-format tal-viżas mumiex tajbin bizzejiet illi wieħed ma jistax jiffalsifikhom, aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu ħalli niġġieldu kontra dan l-iffalsifikar. Fis-sena 2009 kien hemm sottokumitat illi kellu joħroġ b'disin ġdid dan sitt snin jaħdem fuq dan id-disin il-ġdid il-kumitat u issa suppost ħareġ b'viża ġdida unika iżda xorta waħda l-istess tip ta' karta s-dektar sikura, jiena minn xan nidħol fil-dettar, isna nishtiq nitkellem fuq ċertu kwistjonijiet. l għalu qabel kollox għalfejn mux qed nipproponu fassi ġdid tal-regolament minħabba li aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, il verzjoni il-ġdida iżda l-Kummissjoni qiegħda titlobna sabiex noqogħdu lura minħabba l-iktar bidlit importanti ħajkunu inklużi fil-deċiżjoni ta' implementazzjoni u hemmhekk ħajkonna l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi inklużi u dawn huma sigriti. Allura eh, il-Kummissjoni għalhekk qed tipproponi hekk. Minflok qed tipproponi illi disa xhur wara l-adozzjoni tar-regolament dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġodda ħajsiru validi, iżda fl-istess ħin il-viza l-antika ikolla validità ta' sitt xhur wara l-adozzjoni ta' dan ir-regolament, jiena naħseb li dan eh, li għet jitolbu l-Kummissjoni naħseb li tagħmel ħafna sens, hija raġonevoli minnaħa aħna naħsbu li rridu naġlu kemm jista' jkun, ħalli bekk aħna naraw li niġġieldu kontra l-falsifikar ta' viża sa fl-istess ħin aħna rridu naraw li nagħtu biżejjed ħin l-istati membri ħalli eh, iħejju ruhom tajjeb għal dan kollu. Apparti minn hekk nixtieq nitkellem fuq l-aħħar punt. Aħna għandna sitwazzjoni hawnhekk illi għada miex ċara jekk ir-Renju Unit l-Irlanda u Danimarka jkun ħaj parteċipaw sissa l-istati membri kollha flimkien ma l-istati ta' Schengen qed jipparteċipaw f'din il viza komuni u nittama li dawn it-tlet stati membri wkoll deċidu li ħaj komplu jikkoperaw magħna minħabba li ma jistax ikun il wara dan iż-żmien kollu aħna ikollna vizas differenti. Jiena nittama li dawn it-tlet stati membri deċidu favur din il-viza komuni apparti minn hekk. Jiena naħseb li bħala parlament irridu nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni jiena qed nara li hawn il-bżonn li nieħdu azzjoni u nittama li permezz tal-proċedura ta' kol aħna aħna xilna illi din il-proposta aħna naraw li tkun adottata u tkun implementata mill-iktar fis. And now we hear from Grazzi, Silvia. Issa, minn il-Kommissjoni. Um, grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna l-rapporter. Naħseb ħadit li il-klim minnħal bi vera għalet dak li xtaqt nejtjena, forse nistanzi ċiftit kummenti oħrajn jek permettu li. Iva, fil-fat aħna inna mis-sena 2009 fil-Kumitat tal-Artiklu 6 naħdmu fuq il-format il-ġdid tal-viża fuq dan id-desin il-ġdid fil-karatteristiċi speċifiċi u din l-aħħar sena ħna rnexxinna naġlu dan ix-xogħol minħabba li fl-istati membri kien hemm numru kbir ta' dokumenti falsifikati, ta' viza falsifikati li sibna U għal raġuni aħna ħriġna b'din il-proposta ħalli biex ngħidu hekk aħna kun nistgħu nġirdu kontra dan li falsifikar u kif qalet ir-rapporter. Aħna għandna periodu ta' implementazzjoni li l-attivament qasir. Ħaġa forsi teknika fil-qosor. Kif tistaw taqraw fil-proposta, aħna diġa għanna previst illi fil-fat aħna rridu nieħdu dan il-periodu ta' teħid tad-deċiżjoni tu dan fil-fatt jista' jsir meta l-istati membri kun jistgħu jiftimu fuq dak li huwa meħtieġ li jkun inkluż fil-viża mbagħad forsi nkun nistgħu ndaħlu t-tieni barcode. Kif għedtulkom dina lissa da mhix parti minn dan il-ftehim, iżda nistgħu niftħu l-possibilta illi fil-fatt aħna indaħlu din il-karatteristika teknika fid-deċiżjoni illi ħan irrevedu. U apparti minn hekk ukoll ikun hemm eh, kien eh, karatteristika teknika oħra li tista' tenna wkoll sabiex niġildu kontra il falsifikar ta' dawn il vizas Apparti minn hekk, forsi nista' nitkellem ukoll fil-qosor dwar għalfejn aħna il-viza xorta waħda nissuġġerixu li tinħareġ bil-karti. Fuq karta ġifiri, tkun stanfaza fuq karta, minħabba illi aħna għandin il-sistema tal vis li dal-waqt ħad tkun disponibli fl-istati membri kollha, kif ukoll fil-pajjiżi kollha madwar id-dinja u kif tafu il-sistemi nazzjonali tal-vizas mumiex integrati u l-informazzjoni biex imdaħla fil-vis. Sa din raġuni naħseb li għaddu kmini wis eh, illi aħna inneħu il din il-proċedura li mxejna bija sissa ġifiri l-sticker tal-viza. So għaddu raġuni jina naħseb illi importanti li naħorġu b'sistema ġida minna uftit ftit snin oħra meta il- sistema tal-vis tibda taħdem tajjeb u dan ikun verifikat, jiena naħseb illi mbagħad nkunu nistgħu nerġgħu nibdew nirriflettu illi forsi noħorġu bil-sistemi elettroniċi iżda fl-opinjoni tal-Kummissjoni naħseb li għadu kmini wies sabiex nagħmlu hekk. Jiena naħseb illi tem il-prezentazzjoni tiegħi hawnhekk u jiena l lesta illi nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom jekk għandkom xi mistoqsijiet li għadhom. Grazzi, għanna shadow wieħed s sur Savama. Grazzi. Grazzi Kommissjoni. Grazzi Rapporter. jina mandi xejn speċjali xnajt, Ejja taw sempliċement biex nagħmel id-dmir tiegħi naqdi dmir tiegħi. Nixtieq nirgazzi rapporter għal ħitma tagħha u nixtieq nitkellem fuq xi ftit punti jiena naqbel mal-approach fast track propju imħabba fil-fatt illi kienem falsifikar ta' kwalità olja u għal dini raġuni Jina naqbel ukoll mal-argumenti illi ma nużawx il-regola standard eh, ta' rikast ma nix bżonna unek. Naqbel kem mal-argument kif ukoll mal-motivazzjoni. U mem lebda implikazzjoni ta' budget. Allora ma nara illi xej hawnhekk muwa kontra illi naġlu fil-proċess fil-parlament. Ija ideja tajba li nużaw l-istok eżistenti u memx iktar xizid. Grazie. Silvia. Jina xtaqt nirringrazzja ħafna r r-reprezentanti tal-Kommissjoni tal-kommenti anka dwar l-ispikazzjoni tagħha li għamlet fej u importanti li jibqa tibqa tkun stampata fuq sticker li tkun waħla fuq il-karti tal-passaporti naħseb li dan huwa argument tajjeb nista' nikkonsidraw bħala raġonevoli naħseb li verament naqbel ukoll mal-Kummissjoni fuq il-ġustifikazzjoni illi tatna fuq il-speċifikazzjoni tekniċi li aħna nixtiequ ninkludu fuq il-visas jina naħseb li dinja tħejja tajba u kifettilkom ningrazzja darba rappresentanti tal-Kummissjoni għandna naġlu kemm jista' jkun. Thank you very much. Grazie Silvia. U grazie anki illi inti kont prezenti fl-aħħar ta' smih biex nkunu nistgħu nitkellmu fuq il punti tiegħek. Għandna tant xogħol x'namlu illi rridu nibqgħu għaddejjin bl-aġenda. Mela, Biex nerġa' ngħidlek li għadda lodu qabel il-laqa ta' dalodu il- il-sessjoni li tmiss issa se tkun fit-tlieta u nofs u mhux fit-tlieta intbatet email lill-uffiċċji kollha. Grazzi.